Do you know which seat uh, we have? Uh, this yep. Yeah, right. right, good, good morning. Lord what are you Għanna l-mikrofoni li jissa edin jahdmu tajjeb, għanna l-agenda x'nadottaw. Kulħadd jaqbel mal-agenda u xek. Grazzi tassew l-ewwel punt rapportijaj dwar l-ħruġ fil-bera ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti kumpaniji u gruppi kbar. Sa nitkellem jiena stess, jgħid il-President sabiex nispjega dak li hemm fir-rapportijaj nixtieq infakkar l membri illi il-koordinaturi sa' sabiex jena nagħmel dan għaliex ili naħdem ħafna fuq rapportar pajis kont pajis u għalek huma tawn il-kompitu illi nkun ħaġa kemm jista' jkun hawnhekk u jiena nittama li għabbażi konsensuali ta' dan intom ukoll tejnuni meta niġu biex nużaw l-emendi sabiex nuħarġu bidaja ġodda jew nimlew xi vojt. Issa l-Kummissjoni ħarġet din proposta fi żmien pjuttost mhux tas-soltu għaliex hekk kif ġiet pubblikata il-direttiva dwar kontabilità 2013 ġiet ratifikata illi tħassar id-direttiva tal-1978 u l-1983 dwar kontabilità li fuqha kienet ibbażata ibbażata l-proposta tal-Kummissjoni u li suppost kellha temen tiġi emendata. Isu għalhekk emendajna xi ħaġa li ma kienitx teżisti u għalhekk għamilna xi bidliet tekniċi sabiex nemendaw dak li naħsbu illi jissa jeżisti li jinsa preżenti iġifieri id-direttiva dwar il-kontabilità 2013. U dan jiftaħ beraħ il-bib għal kwistjoni illi aħna edin niftu ħaġa illi għadha kemm tiġi magħluqa. Forsi tiftakru illi aħna konna d-deċidejna illi ma niftu dan il-punt wara li jinsab il-patt. Iżda jiena naħseb illi aħna jek ser ikonna nagħmlu. Kjoġbok. L-ideja tal-Kummissjoni kienet li tispeċifika aktar informazzjoni li għandhom jizvelaw l-Kumpaniji Ewropej l pubbliku dwar linji ta' politika bħal kwistjonijiet marbuta mal-ambjent, l-impjegati, affarijiet soċjali, rispetta dritti tal-bniedem, tixħim eh, kontra l-korruzzjoni u diversità. Il-kumpaniji kellhom poġġu fis-seħ ċertu linja ta' politika u jekk ma jagħmlux dan, ikollhom jispjegaw għaliex mhux qed jagħmlu hekk. Għalhekk huwa prinċipju bħal ikkonforma jew spiega, hemm tliet punti rapport tiegħi, rapportar skont il-pajjiż, ir-rapportar ta' arranġamenti ta' skemi ta' pjanar ta' taxxa aggressivi u kol dispożizzjoni għal dmir ta' kumpaniji finanzjari li jisu ċertu affarijiet. Dwar rapportar skont il-pajjiż kien hemm ftehim minn mindu tl id-direttiva dwar il-kontabilità mill-konklużjonijiet tal-Kunsil f'Mejju sabiex rapportar skont il-pajis jiġi estis dan il-ċivar appoġġ mill-Kummissarju. Jina minix żgura dwar jekk il-Kunsil kien xjafa xiex qed jiffirma ma xiex qed jaqbel imma hekk għamel. U għalhekk naħseb illi għandna nimxu f'din id-direzzjoni. Jiena ikkupjajt l-idea illi aħna ndaħlu illi aħna daħħalna fi CRD4 Għalix għanna spiss jgħidunna il-rapportar skont il-pajis jista' jagħmel xi ħsara xi dannu għalhekk jien għamilt id-dispożizzjoni fejnet illi jekk dan jagħmel xi ħsara jinstab li kunet jagħmel xi ħsara jista' jinbidel u japplika biss għall-awtoritajiet tat-taxxa biss. Jiena ser nitlob l-segretarjat sabiex jagħmel investigazzjoni dwar il-bażi ġuridika, il-bażi legali. Forsi ser ikonna eh, nirrapportaw mhux biss l-awtoritajiet fiskali imma wkoll b'nadi oħra sabiex inżommu artiklu 114 li huwa essenzjali. Jiena naħseb li dak kollu li rridu nagħmlu irid jaqa' taħt artikolu 114. Jiena lesta li nisma' l-idejat tagħkom dwar kif nistgħu nagħmlu dan b'xi mod alternattiv naf li intom uħut minn komandom dawn l-idejat u jina lesta illi nivolvijom, nassorbijom, jina mendajt il-kapitolu 10 ta' direttiva dwar il-kontabilità 2013 ta' definizjoni ta' rapportart kont il-pajis għall ewwel darba għaliex ma kienx hemm definizzjoni nistgħu indaħlu dan ukoll fil-istqarrija ta' rapport ta' ġestjoni bħal alternattiva jiena rrit illi l-informazzjoni tkun tista' tiġi awditjata. Xi persuni jgħidu illi jekk aħna ndaħluha fir-rapport annwali mela allura dan jista' ikollu wis affarijiet fih. Imma hemmhekk ikun jista' jsir l-awditjar. Jiena lesta li nisma' x'għandkom xi tgħidu dwar dan il-punt. Iżda naħseb li jrid ikun hemm xi tip ta' serħan il-moħħ illi dan ikun konsistenti mal-istqarrijiet finanzjarji it tini ħaġa li daħħalt. Rapport dwar ir-responsabilità speċjali din mhijiex kwistjoni orizzontali imma marbuta mal-istituzzjonijiet finanzjarji. Dak li qed nipprova ngħid hawnhekk huwa li minħabba il supremazija ta' sistema finanzjarja fuq l-ekonomija kollha kemmi dan huwa bħal pożizzjoni ta' kumpanija eh, dominanti illi huma għandhom ċertu dmirijiet li jmorru lil lin minn prassi normali ta' negozju bekk jiena daħħal dan il-kunċett fir-rapport. Jiena nittama illi din tiġi implementata permezz tal-dispożizzjoni ta' rapport ta' responsabilità speċjali li inkludi tarif dwar taħriġ tal-personal u arbitraġġ dwar regolamenti sabiex jitjieb l-aġir tal-kumpaniji. Jina wkoll daħħalt rekwizit dwar arranġamenti speċifiċi ta' taxxi tal-kumpaniji tal-Unjoni Ewropea sabiex ikonna ċertu proporzjonalità vizavi il-metodi aggressivi ta' pjanar ta' taxxa li jiġu intużati mill-kumpaniji l-kbar pal per eżempju konsulenza ta' taxxa arranġamenti ta' prezzijiet li huma jirċivu minn konsulenti fiskali dan jorbot mal-ħidma tal-G20, G8 għal-Kommissjoni fejn edin nipruvaw inraznu l-levitar aggressiv tat taxxa jina naħseb li kun siwi li stati membri jikkonsidraw li applikaw regoli ġenerali kontra l-levitar tat taxxa din hija xi ħaġa li ddaħlet f'bosta pajjiżi. Bosta pajjiżi li l-in mill-Unjoni. Stati Uniti, l-Afrika tisfel Kanada, l-Australja u Hong Kong. U kol qed tiddaħħal fir-Renju Unit. Għalhekk din hija xi ħaġa li anke aħna nistgħu nibdewha. Bidliet oħra dwar l-ambitu. Jiena tajt titwila lejn ir-rekwiżiti ta' din id-direttiva u l-kumpaniji li huma koperti l-għażla tal klim palissa hija dik li hija ta' kumpanija tal-Unjoni Ewropea li għandha impjegati ta' 500 u iktar jew inkella għandha l-balance sheet 20 miljun jew turnover net ta' 40 miljun. Jiena ma naħsibx illi aħna neħtieġu dan il-limitu doppju għaliex jiena naħseb illi kull kumpanija tal-Unjoni Ewropea illi għandha il net turnover u għandha l-kontijiet tagħha trid tagħti informazzjoni timpjega kemm timpjega persuni. Għaliex b'dawn il-balance sheets huma xorta jista' jkollhom impatt fuq il-pajjiż fejn huma joperaw, fejn huma jaħdmu dawn il-kumpaniji. Dwar rekwiżiti ta' diligenza dovuta jiena toġobni. Joġobni l-approċċ tal-Kummissjoni fejn hija trid li ċerti kumpaniji kollhom approċċ ta' konforma jew spiega, iżda jiena naħseb li huwa importanti li l-kumpaniji jkunu jistgħu juru kif huma ħarġu b'dawn il-linji ta' politika li għandhom fil-żoni meħtieġa, fis-setturi meħtieġa, meta naraw il-tiġrif tal-fabrika f'Bangladesh u l-iskandlu tal-laħam, naraw li dawn setaw ma jsirux kieku il-kumpaniji kienu applikaw id-diligenza dovuta. U għalek dawn il-katini ta' provisti irridu nindirizzawhom ukoll fis-settur imsemmija mill kommissjoni dwar l-ofsa eżistenti il-Kummissjoni tipproponi li tirreferi għal ofsa internazzjonali Ewropej fil-linji u gwida u l-kumpaniji kbar tal-Unjoni Ewropea jistgħu jużaw dawn sabiex eh, jizvelaw informazzjoni tagħhom. U importanti illi il-kumpaniji, anke jekk m'għandniex niddettaw l-affarijiet, jużaw waqfsa pal dawn sabiex l inji gwida jiġu rikonoxxuti mill-partijiet interessati kif qedtilkom jiena lesta l-enerċivi rispons tagħkom jiena nitlob skuża elementi tekniċi kollha illi hawn jiena nissuġġerixxi li aħna npoġġu dawn elementi kollha f'kompromess wieħed kbir ħalli ma jkollniex għalfejn noqogħdu nivvutaw waħda waħda. Imma nivvutaw fuq xi ħaġa waħda biss għaliex dan wara l-arranġament tekniku li għandna bżonn. Jekk il-Komissjoni jasbu li aħna eh, ma minnix l-affarijiet kif kena u huma jistgħu jgħidulna u aħna nirranġaw l-affarijiet. Bażikament dan kien il-kontenut ta' rapporti jgħi u issa ngħaddi l-kelma li shadows Sean Paul, kjoġbu. Ah, celui Swila celui Tajjeb, mela dal-mikrofonu s-sajt jaħdem, grazzi, Signora President, ma rridx noqgħod intawwal għalix naf illi eh, ma tanċan naħin u meta wieħed iqis kemm se jkunu jitkellmu nies f'din id-diskussjoni se nipprova nitkellem fil-qosor. L-ewwel net irid ngħid illi fuq il-linji eh, ġenerali tar-rapport għakina mandi ebda oġġezzjoni jiena imħasseb dwar il-koerenza. Koherenza eh, ma dak li qed ngħidu band oħra pereżempju eh, fuq il-kumpaniji hija ħaġa tajba li nippruvaw nirregolamentaw li nippruvaw noħolqu ċertu ordni imma dan m'għandux isir eh, kontra il-kompetittività l-effiċjenza tal-kumpaniji ġifieri il-rekwiżiti jridu jkunu dozati sew biex l-eżiġenzi ikunu utli, tassew utli. Tini net ikun hemm rekwiżiti ħaġa tajba ma jekk dan ma jkunux Eh, ma nistax eh, niċċekjaw nikkontrollaw ir-realtà eh, mhux se jservu għal xejn u aħna qed naraw li llum fl-Ewropa nagħtu dejjem kompetenzi dejjem akbar f'organizzazzjonijiet ikbar pereżempju fil-qasam ta' supervizjoni finanzjarja u mbagħad ma ntuhomx la riżorsi umani, la mezzi tekniċi, la mezzi finanzjarji biex jagħmlu xogħolhom għalla jena naħseb li għanna nevitaw illi noqodu eh, nabbu id-dinja tal-kumpanija bħafna regolamenti ġodda, ħafna burokrazija, kif se jgħidu xuħud zgur, naraw xinu l-iktar essenzjali nafu li fuq il-kamp ta' applikazzjoni rridu noqogħdu attenti u fir rigward tal-problemi fiskali eh, niġi lura xi ħaġa li għal qalbi hija kemm il-frodi ħaġa ħaġa me kemm evażjoni fiskali it-tort u mhuwiex tal-kontribwenti tat-taxxa imma tal-istati. Eh, ovvjament il-kontribwent eh, fl interessi tiegħu li ħallas l-inqas taxxa possibbli imma mbagħad l-istati għandhom huma responsabilta li jaraw illi m'hemmx eh, evitar ta' taxxa li l-affarijiet eh, ma jkunux tant komplikati li wieħed faċilment isib minn fejn jiżgiċċa. Eh, aħna rridu li l-kumpaniji jkunu iktar produttivi imma l-amministrazzjonijiet tal-istat rridu jagħmlu li eh, xogħolhom biex il-leġislazzjoni tat-taxxa tkun sempliċi, tkun faċilment applikabbli u faċilment li wieħed iżomm ma jneħħu għaw jara li ħatmu kemm jista' jkun qed jikser ir-regoli. Jiena naħseb illi dan huwa l-mod kif għandna nipproċedu. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi tassew. Issa. Fisem l-essendi ma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 Eh, naħseb illi hemm ħafna li naqblu affarijiet miegħu fil-fatti u fil-prinċipji, però ovvjament hemm xi suġġerimenti li aħna nixtieq nagħmlu sa nkun fil-qasir ukoll. Il-country by country reporting huwa kunċett importanti ħafna naqblu miegħu, però qed nissuġġerixxu illi eh, article 42 ma jintmesx, però għalkemm naqblu mas suġġerimenti nixtiequ li kunem hemm dan imdaħħal f'amenda oħra. Basikament ħafna Sorry, sorry, okay. Okay, um, naħsbu li li um, ma rapporter li supply chain hija importanti għas sempliċi raġuni li kienem kienem dak li ġara speċjalment eh, fil-Bangladesh u importanti ħafna ħafna nkunu nafu u kunem hemm trasparenza eh, fuq dan ukoll. Naqblu ħafna mar-regoli eh, li jew jew jaqblu mar-regoli jew jispjegaw għaliex ma jaqblux mar-regoli. Dik importanti ħafna għal trasparenza u l-integrità tal-kumpanija. Um, Il-rapport ukoll jagħmel ħafna enfasi fuq um, aggressive uh, tax, tax planning irridu noqogħdu attenti hawnhekk illi ma mmorrux il-lem milli hemm bżonn għas sempliċi raġuni illi ehm, tista' toħnoq inizjattiva għal kumpaniji li qed jagħmlu profitti u li qed ikunu eh, profitti b'mod legali. Jiġifieri ma rridux impoġġu kulħadd f'keffa waħda ehm, u bil-possibilità l-inizjattiva tinħonoq li hija importanti ħafna ehm, għanna ċerti, infatti għanna ċerti riservi f'kem għandu jkun aggressiv. Nasib għandu nsibu bilanċ li jkun interessanti għal kulħadd u tajb għal kulħadd. Emenda 28, eh, eh, il-rapport, qed eh, jipprova jindrizza x'inhuma SMEs, x'inhuma l-industriji żgħar qed jiġi propost illi titneħħa n-numru ta' impjegati għaliex qed tiġi iktar eh, tingħata importanza għat turnover ta' 20 miljun jew 40 er-, eh, miljun. Għalkemm jiena nista' ħana nistgħu nifhmu il-raġunament nixtiequ nżommu il-prinċipju ta' kemm SMI e timpjega impjegati u d-definizzjoni ta' kemm timpjega impjegati tkun f'xini eh, l-SMI e. Bħala frameworks, l-qafas internazzjonali u importanti li l-qafas li ħanimxu miegħu importanti li jiġi definit, jekk sa jkun internazzjonali, jekk sa jkun nazzjonali, però importanti dal-framework internazzjonali, eh, framework li ħanimxu miegħu jiġi definit. Pratikament dak huwa fil-qasir li aħna se naħdmu fuqu, però rrid ngħid li l-ora rapport huwa validu eh, u naqblu miegħu fil-fatti u fil-prinċipju subject illi jiġu konsidrati l-amendi tagħna wkoll. Grazzi. Thank you very much. Now for the Greens, uh, Philippe. Grazie ta' sew sa' Filip Al-Hodor. Good morning everyone. Uh... L-odwa tajba li kulħadd. Ja ħaġa stramba għalija biex nkun onest ma'kom, għaliex għandna rapporter liberali li qed jgħidilna dan irdu nagħmluh u ejjew niffaċċaw l-affarijiet, il-kumpaniji jistgħu jissodisfaw dawn l-obbligi mingħajr l-ebda problema. Għanna Jean Paul u l-kollegi soċjalisti li qed jgħidu sa ċertu punt irdu noqogħdu attenti, irdu nkunu prudenti, x'qed jiġri? Kull darba li xerin tfassal rapport, jina nħosni xifti aktar liberali, forsi ninsab fil-gwajja unek, ma nafx. Imma dan huwa rapport eccellenti. Jean Paul? Jean Paul. Meta inti tajt li rridu attenti illi ma npoġġux obbligi zejda fuq il-kumpaniji b'mod partikolari jekk eh, eh, aħna eh, ma rridux illi naqsuhom wes jiena bħala kont naħdem f'kumpanija kbira imma fil-kumpanija kbar dawn iċ-ċifri jeżistu m'hemmx għalfejn joqogħdu jaħdmu biex jipproduċuhom, sempliċement jippubblikawhom. Aħna issa rridu naraw jekk l-SMEs għandhom xi mezzi jew le. What Sharon said is it makes sense. It... Dak li qaret Sharon jagħmel sens. Wal introjtu dħul. u ċifri tal-fatturat ta' turnover illi huma importanti u ċifri wkoll tal-kontijiet finanzjari tal-balance sheet, sa xil il-ġurnata eh, wieħed jista' jagħmel ħafna affarijiet. Issa dwar il-parti mhux finanzjarja ta' rapportar finanzjarju nistaw najdu iva l-SMI siġu eżentati il-kumpaniji l-kbar huma obbligati imma fin-nofs hemm limitu hemm threshold fejn wieħed irid jaqbel jew jispjega, jikkonforma jew jispjega. Bekk ikonna approċ fuq tlet stadji li jista' jserraħ moħ dawk li huma xifti imħasba illi qed natu peace lill-SMEs. Jiena pragmatiku u f'dan ir-rigward jekk aħna diġà nistgħu nassiguraw l-rapportar skont il-pajjiż għal kumpaniji l-kbar bħala l-ewwel pass u mbagħad bbażi ta' dan naraw kif nistgħu niproċedu u nestendu eh, dan il-punt għal aktar kumpaniji imma ejjew l-ewwel nippruvaw naqbdu l-ħuta kbira. Jean Paul, jina naqbel miegħek illi eh, fuq il-punti tal-evazjoni fiskali illi hija responsabilità tal-istat illi ma jħorqux opportunitajiet tal-evazjoni fiskali ma mill-banda l-oħra aħna rridu inżommu f'moħħna kif rajna diġà fil-fatt fil-kontesta CRD erba' illi eh, ma tantx hemm ħajra illi jkun hemm xi armonizzazzjoni fuq it-taxxa fuq il-kumpaniji u trasparenza li aħna rridu nisqu fuq hawnhekk bħala parlament tista' mill-assistenza tagħha eh, twassal li dawn l-istati jagħmlu xogħolhom. Għalhekk dawn ir rapporti maqsumin skont il-pajjiżi. il, il pajjiżi għalli xaħna qed naraw illi il-rapporti ma tantx eh, jagħmlu ġieħ li dan il-kumpaniji u eh, meta wieħed ikun hemm dawn iċ-ċifri pubblikati, allura mela l-istati jkunu imħeġġa iktar u jkunu fl-interess tagħhom illi eh, kemm jista' jkun jarmonizzaw. Issa li kunem armonizzazzjoni bejn 28 stat membru eh, se jkunem inqas aspi imbagħad b'mod partikolari fuq l-SMEs. Uh, to highlight a few. Apparti dan jiena nixtieq nisħaq xi punti oħra dwar il-katini ta' valur xerin. Inti semmej dan fi premessa, jekk minn jisser żball, issa forsi rridu naraw jekk iridux noħolqu artikolu dwar dan. Fejn inżidu l-obligi ta' rapportar għal kumpaniji l-kbar għall-inqas fil-rigward tal eh, li għatu dettalji tal-katini ta' valur tagħhom jiena naqbel miegħek li aktar trasparenza u probabbli iġib aktar disċiplina. U aħna hekk probabbli rridu dwar ir-rapportar dwar ir-riskju jiena aħna nemnu li aħna għandna niżguraw illi aħna nkopru kull tip ta' riskju, kull tip ta' sogru u wara l-kriżi tal-2008 aħna fukati eh, fuq ir-riskju finanzjarju ma hemm forom oħra ta' riskju il-manager eh, ta' riskju, evalwazzjoni ta' riskju miex xjenza preċiża, ovvjament, imma jkun importanti għal pajjiżi li huma jkunu jistgħu jevalwaw il-ħtieġa, ir-riski eh, soċjali u ambjentali marbuta mal-operazzjonijiet tagħhom. Immaġinaw li parti mill-katina tal-provista tagħkom tkun fit-Tunezija pereżempju jew fl-Eġittu. L-iktar fl-industrija tat-tessil, tat-tessuti, fis snin li waslu għarebbi arbija Iwa importanti illi l-kumpaniji kunu jistaw jevalwaw il-pozizjonijiet tagħhom kemm huma ta' sogru mhux biss f'termini finanzjari imma anke f'termini ta' ġeografija jew ġeopolitika. Naħa ambientali u soċjali għalhekk irdu niżguraw illi aħna nkopru dawn l-aspetti wkoll. Xiktar? Bażikament da kollu li kelli xi ngħid aħna kuntenti ħafna bil-rapport Kif innu aħna rridu ntejbuh xi ftit imma biex ikun onest miegħek ma tantx hemm fejn nistgħu ntejbuh grazzi tassew. Filip għex li mhux hawnhekk. Iva, hawnhekk qiegħed. Skużani, imma din hija kamra pjuttost diffiċli biex inkun nista' nara l-persuni fejn qegħdin. Grazzi Xerin. Din il-proposta hija rifless tal-rekwiżiti fir-Renju Unit u għalhekk jiena nappoġġa, jiena nilqa l-approċċ ta' konforma jew spjega li qed jiġi Eh, propost aħna rridu nizguraw illi aħna ma nitfawxu peace fuq l-SMEs. Jina naqbel ma l-sforzi li inti għamilt u tal-linja l-rekwiziti ta' zvelar ma' leġislazzjoni oħra pa' CRD erba jina nista' iva nara l-mertu meta wieħed jiġi biex jiklassifika l-kumpaniji bit-turnover bil-fatturat u mhux biex bin-numru ta' impjegati. Jina għandi xi riservi dwar ċertu emendi li jestendu l-ambitu għal katini ta' provvista jina nixtieq li dawn biss ikunu għal kumpaniji kwotati ġifiri dawk illi l-azzjonisti tagħhom jibbenefikaw mir-riżorsi li qegħdin jintużaw sabiex jiġu prodotti dawn ir-rapporti. Jiena wkoll imħasseb dwar il-rekwiżit ta' rapportar skont il-pajjiż li qed suġġerit, jiena nippreferi li jkollna proċess e, sabiex nejnu l-autoritajiet fiskali mhux nipromovu inizjattivi li ma jkollhomx evaluazzjoni ta' impatt u jistgħu jagħmlu ħsara hawnhekk. Nishtiq nirringrazzja li rapporter għal ħidma tagħha sissa u jiena nisa perqan li naħdem flimkien magħha ma' kollegi oħra. Grazzi ħafna għaw xi kummenti oħrajn ma jidhirx li għal-każ. Naħseb iktar bitu tolbu l-kafe, mhux il-mikrofonu biex titkellmu. Grazzi ħafna, jiena u kol ħerqana biex nilqa l-emendi kumma se prova mill-aħjar tiegħi biex ninkludihom dawk illi illi jaħdmu mat-tema prinċipali ġifiri illi konna divulgazzjoni iktar trasparenti biex nifmu aħjar xet jiġri jew le din kienet kwissjoni ta' tħassib pubbliku meta kellna stati membri illi għandhom bżonn daħlu tħul minn taxxa fejn hemm kumpaniji kbar li nixxilhom jagħmlu manuvrar bil-flus tagħhom u ma jħallsux x'inhu dovut min-naħa tagħhom fuq taxxa. Dan ovvjament għandu l-konsegwenzi serji tiegħu. Tkellimna kemm il-darba fuq dan f'kuntest ehm, ekonomiku anke wkoll brabta mal-FTT. Jekk sa nkomplu insewu eh, l-finanzi tal-istati membri mela l kumpanji iridu jagħmlu eh, l-parti tagħhom ħalsu t-taxxa tagħhom. Il-country by country reporting illi kienet xi ħaġa li il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jina naqbel ma' dan, però huwa ta' sorpriża illi anke fil dinja żviluppata għandna bżonn nagħmlu dan it-tip ta' approċċ biex indaħlu t-taxxa u għalhekk ħerqana biex nara l-emendi anka dan, kienet biċa xogħol diffiċli biex nara zatti taħt l li qegħdin naqgħu jekk il-Kummissjoni tixtieq tagħtina xi pariri jekk għamilna xi żbalji jiena wkoll kuntenta illi nirċib dawn is-suġġerimenti anka minħata tiġi Tex kif ukoll tiġi Markt. Ġala darba dinja proposta li taqa' taħt l-aħħar DG ma tantx għandna ħin ma nafx il-Kummissjoni tixtieq titkellem. Grazzi ħafna tal-opportunità, Signor President, però m'għandix bżonna dokumenti bħalissa. Da kollox. Grazzi ħafna. Sa nieħdu l-pariri ta' kom se jkollna bżonn jekk eh, jekk m'għandniex id-dettalji fil-postijiet tajjeb u jekk forsi eh, morniex il-lilin eh, mill-bażi legali ġifri artiklu wieħed u wieħed erba. Tajjeb, l-iskadenza l-emendi hija kemm xejn stretta li ovvjament iridu nippruvaw inlestu din l-opinjoni minn aktar fis possibbli biex niġbu ċerta momentu il-skadenza 6 ta' novembru fitmim il-ġurnata il-konsiderazzjoni tal-emendi sassir fil-25 ta' novembru nivvotaw fl-istess ġurnata. Għalhekk nittamaw li konna kompromessi stabbli sa' din id-data l-plenarja għad tiġi rranġata għaliex il-Kumitat tal-Affarijiet Legali huwa l-Kumitat Prinċipali għal din il-kwistjoni però għandna kompetenza maqsuma f'ċertu aspetti illi għadna qegħdin ninnegozjaw. Grazzi ħafna għal darboħra nersqu l-punt Eh, li jmiss tal-agenda. Jien se kolli nitla' u Pablo se presidi l-laqa. Jekk jien nixxillu jsib mikrofonu li jaħdem. Okay, good morning everyone. We... Ġurnata tajba il-kulħat, il-punti li mis fuq l-agenda. U bil-permess ta' Sur Kozes sa' nitkellmu bl-Ingliż. Sa' nagħmel l-avviżi tal-President. L-ewwel fuq l-aġġornament ta' trialogu. L-ewwel trialogu fuq il-programm tal-Unjoni favur l-attivitajiet speċifiċi tar-rapportar finanzjari għal periodu 2014 2020 fil-15 ta' Ottubru sar l-ewwel trialogu fuq dan il-fajl. Il-diskussjoni iffokat fuq artiklu 4 tal-rapport prinċipali rabta mal-kwistjonijiet ewlenin. Mela fuq kien hemm ukoll ċerta differenzi min-naħa tal Kummissjoni kommissjoni fuq il-kriterji marbutin ma l-appoċ mal frag kif ukoll mal fundazzjonijiet oħrajn dan id-dibattitu sa jseħħ fil-6 ta' Novembru. Mela se jkun hemm is-sitt laqgħa ta' trialogu fil fuq il- fuq il-mifid fis-16 ta' Ottubru u tkellimna fuq l-obbligazzjonijiet eh, legali tal-rapportar finanzjarju minnaħa tal-istati membri seba trialogu sa jsir fis-6 ta' Novembru wkoll. Il-voti. Il-punt li jmiss ġifir fuq l-agenda. I have my card there, please. So, we move on to the votes. Mela, inkomplu bil-voti. L-ewwel qabel kollox sa niċċekkjaw kux qed jaħdmu l-cards. Jekk tixtuq tivverifikaw sa niftħu l-vot. Ma sir. Oh, yeah. So everyone vote? Mela kat vota. Għatfaddal ħames voti li suppost jitru. Mux għet jahdem. Mela kat vota nistan għal vot Tajib. So we start. Tajjeb. Nibdew fuq il- għafas eh, tal u rizoluzzjoni għall-istituzzjonijiet mhux bankarji. Mela. Kompromess A. Dawk favur. Dawk kontra astensjonijiet. Taddi. Emenda 28. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Il-test oriġinali dawk favur Nivverifikaw eh, emenda 28. Vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Ma taddiġ. Test oriġinali dawk favur. Dawk kontra assenzjonijiet taddi. Mela kompromess B. Dawk skużawni, Emenda 39 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Kompromess B dawk favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 31 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 32 favur. Kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 58 favur. Kontra assenzjonijiet ma taddix. 33 favur. Skużawni, emenda 34 dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. 35 favur. Iskuża l president Ma jidirnix li għandil l-informazzjoni, pero il-President jirigrazzja il-kellim. Emenda 36 favur kontra astensjonijiet D. 37 favur kontra astensjonijiet D. 38 favur kontra astensjonijiet D. 40 favur kontra astensjonijiet D. 41 u 42 u ma dentiċi l ma nixol fejn nivvotaw mela emenda 3 u 40 favur kontra sessjoni taddi. Paragraf 56 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess ċedok favur Anzi, l-ewwel kien hemm emenda 44. Dawk favur kontra assenzjonijiet tgħaddi. Kompromess C. Dawk favur. Kontra assenzjonijiet tgħaddi. Emenda 51. Vot maqsum l-ewwel parti. Dawk favur. Kontra assenzjonijiet tgħaddi. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa, votazzjoni fuq eh, kompromess D, favur kontra astensjonijiet taddi. Mela. Emendat 52 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi. Il-tieni parti ġiet irtirata. Għalek kompromess E, favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 59, eh, permess ta' emenda orali minnaħat tal-rapporter, dawk favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Emenda 67, dawk favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Kompromess F, favur kontra, assenzjonijiet taddi. Kompromess G, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 68, favur, kontra, astensjonijiet taddi. 61, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 76, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 75, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Kompromess H, favur kontra astensjonijiet taddi 81 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix kompromess i favur kontra astensjonijiet taddi kompromess je favur kontra astensjonijiet taddi, emenda 87, favur, kontra, astensjonijiet, taddi, 88, favur, kontra, astensjonijiet, taddi, kompromess ke, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda Mija favur, kontra, kon, astensjonijiet, taddi. Kompromess M. Sa niċekjaw emenda Mija. Mela, l-emenda taddi. 18 favur, 13 kontra. Grazzi ħafna għaliex kont ħadd żbar. Kompromess M. Favur kontra assenzjoni taddi 107 favur kontra assenzjonijiet taddi 108 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet taddi 109 favur kontra astensjonijiet ma taddix 110 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix test oriġinali anzi sa nerġaw eh, nivverifikaw emenda 110 votazzjoni miftuħa skużani sur President, eh, il-mendi 109 u 110 suppost ġew votati fl-imkien, l-għor suppost tiħed vot wieħed. Grazzi għandek raġun, mela ħanħdu vot wieħed għall-mendi 109 u 110. So we are checking both uh, 109 and 110. Mela, 109-110 votazzjoni maluqa. Taddi. No, Let's vote it separately then. Mela, nivvotaw mod separat Jekk hemm xi problema, nivvotaw b'mod separat mela votazzjoni fuq emenda 109 l-ewwel. 109 votazzjoni magħluqa. U ma taddix issa emenda 110 votazzjoni miftuħa. U ma u ukoll. Tajab, Skużawni ta' l izbal nista' komplina. Mela. Test oriġinali favur. Kontra astensjonijiet di. 111 favur. Kontra astensjonijiet di. test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet di. Test oriġinali ta' Citation 1. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 3. Favur kontra astensjonijiet D. Kompromess N. Dawk favur kontra astensjonijiet D. Emenda 4 u 5. Nivutaw flimkien. Dawk favur kontra astensjonijiet D. Emenda 8. Favur kontra astensjonijiet taddi. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda sitta, favur kontra astensjonijiet taddi. Test oriġinali eh, fuq citation 3 favur kontra astensjonijiet taddi. Test oriġinali taddi. Test oriġinali ta' citations 5 favur kontra astensjonijiet ta' D. Test oriġinali ta' premessa A, favur kontra estensjonijiet ta' D. Emenda d favur kontra astensjonijiet ma ta' Dix. Kompromess O, favur kontra astensjonijiet ta' D. Emenda 10, favur kontra astensjonijiet ma ta' Dix. 11, favur kontra assenzjonijiet taddi, test oriġinali dawk favur. nix għalfejn votaw, skużawni. Emenda 12, vot maqsum. L-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi, it-tieni parti favur kontra Assenzjonijiet, anzi aħjar nivvotaw eh, mod elettronik fuq it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. It-tieni parti wkoll. Emenda 13. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Test oriġinali ta' premessa D. Favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14. Favur. Kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 fuq premessa E favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda 15 favur kontra ta' D. Test oriġinali ta' premessi F u G favur kontra ta' D. Premessa H dok favur kontra ta' D. Kompromess P favur kontra ta' tgħaddi. Test oriġinali ta' premessi J u L favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda 19 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess R dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Test oriġinali ta' premessa O dawk favur kontra assenzjonijiet taddi. Premessa o ġifri emenda 24 ta' din il-premessa favur kontra assenzjonijiet taddi. Votazzjoni fuq il-test. Skużawni. votaw b'mod elettroniku fuq emenda 24. Favur. Anzi, kontra. Ma taddix. Votazzjoni fuq il-test kollu fit testamendat porzjoni elettronika. Il-test jgħaddi. Votazzjoni elettronika fuq il-riżoluzzjoni legislativa, votazzjoni miftuħa. Grazzi. Taddi 30 vot favur u xejn kontra. Proset l-rapporter. Next vote. Uh... Eh, limis. Fuq rapport tas-sur Tremosa ġifiri fuq il-rapport annwali dwar politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nibdew nivvutaw fuq il-kompromess A dawk favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda dissa kontra astensjonijiet ma dix. Emenda 13. Dawk favur l-ewwel parti. Kontra. astensjonijiet ma ħsibx li għaddiet, però ħer niċċekjaw. Għal parti ta' emenda 13. Fazzjoni maluqa. Taddi, maġġoranza kbira. It-tieni parti tok favur kontra astensjonijiet. Ma taddix. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Niċċekjaw emenda 15. We close the votes. Il-votazzjoni maluqa u maddeċ. L-emenda 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 21 b'emenda orali ta' Sur Pallone dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Għan iċċekjaw fuq l-emenda 21 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet maġġoranza kbira, jgħid il-President. Naħseb l-unika oppożizzjoni kienet tas-Sur Lambert. L-emenda 23 dawk favur? 22 ġiet irtirata, għal dik hija l-informazzjoni li għandna. Issa l-emenda 23 dawk favur? L-emenda 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet 24 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 26 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 27 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 28 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 29 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 30 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 31 dak favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Emenda 33 dak favur 33 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 34 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 35 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 38 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess ċe dak favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 43 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet, kompromess M dawk favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 46 dawk favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess D favur kontra astensjonijiet għadda, emenda 51 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ Emenda 52 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Niċċekjaw fuq l-emenda 52 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit l-emenda 54 votazzjoni maqsuma f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 55 favur kontra astensjonijiet għaddeċ 57 favur kontra astensjonijiet għaddeċ 58, l-emenda 58 dak favur kontra astensjonijiet maddeċ, emenda 59 dak favur kontra Assenzjoniet għaddiet emenda 60 dawk favur. Kontra. Astensjoniet maddeċ emenda 61 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet 62 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet emenda 63 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet emenda 64 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddiet Kompromess E f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess N dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 69 dawk favur kontra astensjonijiet maddiex. 70 favur kontra astensjonijiet maddiex 71 71 maddeċ din l-emenda. L-emenda 72 maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess F dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 74 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 75 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 76 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 79 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 80 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 81 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 82 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 83 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess ġe, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet l-emenda Niċċekjaw fuq it-tieni parti tal-kompromess ġe votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 20 vot favur 12 kontra. L-emenda 87 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 88 favur kontra astensjoniet għaddit Emenda 89 dawk favur kontra astensjoniet għaddit Emenda 90 dawk favur kontra astensjoniet għaddit emenda 91 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda 92 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ, emenda 93 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Irridu nivotaw fuq eh, test oriġinali fuq l-emenda 92? Tajjeb mela nivvotaw fuq it-test oriġinali tal-emenda tal-paragrafu 11 ta' favur kontra astensjonijiet għaddiet grazzi ħafna sur Gozes. L-emenda 4 u design dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 95 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet naħseb maddiċ maddeċ. 96 dawk favur kontra assenzjonijiet maddeċ. Emenda test oriġinali tal-paragrafu 12 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emendi 97, 98 favur kontra assenzjonijiet għaddew. Emenda 100. Emenda 99 li skuża ruħu l-President dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali tal-paragrafu le hemm xafejn votaw fuq, emenda mija dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet imma jekk tixtiequ niċċekkjaw aħjar fuq l-emenda mija. Votazzjoni maluqa. Għaddit maġġoranza kbira, skużawni. Mija u wieħed, dawk favur. Skużawni għajt il-President, mija wieħed taqa u naddu għal mija u tnejn. Dawk favur. Kontra astensjonijiet maddiċ. Mija u tlieta dawk favur Le, nivvotaw fuq il-test oriġinali dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 103 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 104 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit 105 dawk favur kontra assenzjonijiet għaddit test oriġinali le 106 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 107 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 108 favur kontra astensjonijiet maddeċ 109 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 110 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 111 favur kontra astensjonijiet għaddet 112 dawk favur kontra astensjonijiet għaddet 113 dawk favur kontra astensjonijiet għaddet 114 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 115 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 116 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ nitċekjaw fuq l-emenda 116 votazzjoni miftuħa sur president għandi insaqsi għandhom il-membri tal-komitat tal, tal, tal biss illi et għandhom jitolbu il-verifika tal-vot u mux il-membri tal-personal. Jek joġbok tista tajdilom joqdu kwieti u jisktu. Il-membri biss jgħid il-president jistaw jitolbu ċek. Tajjeb mela il-votazzjoni maluqa u din l-emenda għaddit. 117 le din taqa 119 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 120 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 121 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 122 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 123 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 124 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 125 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet test oriġinali tal-paragrafu 18 għaddiet kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet għadda kompromess eh, i dawk favur kontra astensjonijiet għadda 132 favur kontra astensjonijiet għaddit 133 favur kontra astensjonijiet għaddit 134 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ il-test oriġinali tal- le man nix għalfejn votaw fuq dan 135 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit emenda emendi 136-137 favur kontra astensjonijiet għaddew 138 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 139 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 140 favur kontra astensjonijiet maddeċ 141 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 142 favur kontra astensjonijiet għaddit 143 favur kontra astensjonijiet għaddit 144 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 145 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 146 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 147 favur kontra astensjonijiet maddeċ 148 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ. Test oriġinali dawk favur kontra astensjoniet għaddiet 149 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 150-154 għaddiet 151 dak favur kontra astensjoniet għaddiet kompromess o dak favur kontra astensjoniet għaddiet emenda 152 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit emenda 153 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit tieni parti dak favur kontra assenzjonijiet ma' 158 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 159 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 155 dak favur kontra assenzjonijiet għaddit 160 favur kontra astensjonijiet għaddit 157 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess je dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 68 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit il-kompromess L. Skużawni, sur gozess. Kompromess elle għadda. Emenda 170 dawk favur kontra assenzjoniet għaddit. 72 favur kontra assenzjoniet maddeċ 173 dawk favur kontra assenzjoniet maddeċ 174 dawk favur kontra assenzjoniet maddeċ 175 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 176 favur kontra astensjonijiet għaddit 177 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 179 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 180 hija identika u għalhekk Issa nivvotaw fuq l-emple wieħed dak favur kontra astensjonijiet għaddit, emple tnejn dak favur kontra astensjonijiet maddeċ, emple tlieta dak favur kontra astensjonijiet għaddit, emple erba favur kontra astensjonijiet maddeċ, emple ħamsa f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti dak favur. Kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti. Niċċekkjaw l-ewwel parti tal-emple ħamsa.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 32 favur, vot wieħed kontra, grazzi ħafna u nifirħu mela nifirħu l-sur Tremosa. U issa naddu għal vot li mess. you. problemi kostituzzjonali ta' governanza b'diversi livelli fl-Unjoni Ewropea, is-Sinjura Silvi Gular. Issa. Again. Kompromess A, favur, kontra, assenzjonijiet jaddi, kompromess B, favur, kontra, assenzjonijiet jaddi, kompromess C, kompromess C, favur, kontra, assenzjonijiet jaddi, Emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess D favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess E favur Tridu verifika, trid verifika sul gozis? Mela le, emenda 26 verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi 20 favur, 11 kontra. Se nivvutaw paragrafu E favur kontra stensjonijiet jaddi, paragrafu F favur kontra stensjonijiet jaddi. Kompromess G favur kontra stensjonijiet jaddi kompromess akka favur kontra astens ehm, blok ser nivvutaw minn kompromess akka sa kompromess r favur kontra astensjoniet jaddu kolla kemm huma kompromess s favur kontra astensjoniet jaddi kompromess t favur kontra astensjoniet jaddi kompromess u favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 46 taqa għalek nifutaw kompromess V favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess V sa kompromess A J. On blok Iva favur Itnew ħamsin ta'. 52 taqa. Kompromess, u kompromess għajju, favur kontra stensjonijiet jaddi. Nivvotaw fuq il-test kollu kemmu ek kif emendat. Tazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 26 favur, 7 kontra, nifirħu Unajdu proset li rapporter il-Sinjura Gular naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda jekk joġobkom. Sam muskiet. So we move on to the next item. Naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Punt numru 7, emenda tar regolament numru tal-99-2013 eh, tal-Unjoni Ewropea dwar il-Programm Ewropew tal-Istatistika tal-2013 tal-2017 u jiena bunur kbir ir-rapporter ta' dan. Ir-rapport illum ser nipprezenta rapporti għaj l-Ispanjol. Las politikas de la Unjoni Ewropea rikjer una L-implementazzjoni kif tafu tal-politika tal-Unjoni Ewropea teħtieġ politika komparabli dwar is-sitwazzjoni eh, ekonomika, ambientali, soċjali tal-Unjoni Ewropea u l-istati membri individwali fuq livell nazzjonali u livell reġjonali. L-istatistika hija essenzjali wkoll sabiex il-pubbliku ikun jista' jifhem dwar xi xini l-Ewropa. Għaldastant, dan ir-regolament tal-Parlament u il-Kunsill dwar il-Programm Ewropew tal-Istatistika mill-2013 sal-2017 il ġie adottat fil-15 ta' jannar ta' din is-sena blan illi jitwaqqaf għafas ġenerali dwar l-iżvilupp u l-firxa tal-istatistika għal periodu 2013 sal-2017 aħna dwar dan qed nitkellmu kif tafu dan l abbost ta' regolament imressa mill-Kummissjoni kellu 299.2 miljun euro allokati għal dawn is-snin tal-programm ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni la fil-Kunsill Laqas fil-Parlament matul il-proċedura leġislattiva. Iżda fit-13 ta' Ġunju 13 ta' Ġunju 2012 fil-qafas finanzjarju multianwali u rizorsi propri il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu għal illi il dispożizzjonijiet dwar il-programmi multianwali jintemmu ġala darba jintlaħa ftehim dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji. L-anta dan ir-rapport huwa illi nemmendaw ir-regolament 99/2013 dwar il-programm Ewropew tal-Istatistika eh, għal periodu 2013-2017 dwar l-allokazzjonijiet finanzjarji. Dan huwa programm tal-istatistika ta' erba' snin 2013 tal-2017 u il-proposta hija illi aħna dan indaħluh fiħdan il-qafas finanzjarju multianwali 2014 tal-2020. Il-fondi, il-fondi tal-Unjoni Ewropea għal l-2013 huwa ta' 57.3 miljun euro għal-2007 sal-2013 il-fondi tal-Unjoni Ewropea għal programm għal-2013 sal-2017 234.8 miljun għal-2014 sal-2020 id-dispożizzjonijiet ulterjuri għal programm tal-istatistika 2013-2017 jibqaw hemmhekk mingħajr ma sirilhom bidla. Mod partikolari dwar l-għanijiet u l-annes illi jfisser il-produzzjoni tal-istatistika għal dawni ħames snin illi huma koperti jien nixtieq appoġġa il-test tal-Kummissjoni. Mingħajr ma nemendaħ. Ma naħsibx li hemm bżonn. Jiena qed nitlob għall appoġġ ta' shadows dwar dan. Jiena wkoll ġejt marraf illi il-Kunsill jappoġġa din l-għażla tiegħi Ir-raġuni wara dan hija għaliex aħna għandna bżonn ikunu effiċenti. Għandna ħafna rapporti bħalissa, għandna ħafna rapporti li aħna qed nindirizzaw fih dan ekon u jiena naħseb illi ir-rapporti dwar l-istatistika illi qed jaħdem fuq il-Parlament huma importanti u għalhekk huwa xira illi dawn ir-rapporti jevolvu flimkien, jikbru flimkien. Grazzi tassew u sa nixtieq ngħaddi l-kelma lis shadows dawk li jinsabu fosna. Signor Gulaħ. Rien à Jina mandi xejn xejn I think it's not a very controversial. Naħseb li miex kwestjoni kontroversjali u aħna nappoġġaw rapportijak. Much indeed, uh, Madam Gula uh, from the Green. Grazzi tassew, Signora Gula. Minnaħa tal-grupp tal-ħodor, għanna xie kellima? Le, ma' nix kellima mill-ħodor. Milli sijar, Sur Epping, Iva, grazzi President, jina u koll nishtiq nesprimi l-appoċ tana, 100%. Grazzi tassew. Grazzi tassew, naħseb illi. Thank you very much. Naħseb il-dan kien sar dibattitu fl-istoria ta' jekon. Grazzi President, aħna nilqaw l-appoċ tijak, aħna naprezzaw lajnuna tijak f'dan l-axar snin u niftamaw li l-appostijak ikompli wkoll f'dan il-programm il-ġdid. Grazzi tassew. M'għandniex kellima oħra. L-iskadenza l-emendi hija dik tal-24 ta' Ottubru. Ser niddiskutu dawn l-emendi fit-18 ta' Novembru 2013 Umbat nipruvaw nivvutaw fl-istess jum u na, dan il-punt jaddi fil-jaddi għas-sessjoni għas-seduta plenarja ta' jannar. So we move on, we should move on to the next item of... Suppost li għanna nimxu għal punt li jmiss fuq l-agenda, iġifiri punt numru 8 regoli li regolaw l-azzjonijiet ta' danni skont il-Liġi Nazzjonali għal ksur ta' dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea. Illum kienna neżaminaw l-emendi u xek. Iżda ir-rapporter is-sur xwab għadu ma wasalx u għalek għal-issa nissospendu din is-sessjoni sakemm jitfaċċa is-sur xwab għaliex kif tafu jekk ir-rapporter ma jkunx preżenti ma nistgħux nibdew id-dibattitu. Se nissospendu is-sessjoni sakemm jasal fostna is-sur xwab u nittamaw illi mux nistennew wisq.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 ta' rapport, Mr. Schwab, regoli li regolaw l-azzjonijiet ta' danni skont il-liġi nazjonali għal ksur ta' dispożizzjonijiet tal-liġi dwar il-kompetizzjoni tal-istati membri u ta' l-UE tal-Unjoni Ewropea. Ekk joġbok sur xwab. Grazzi, President, Aziz Pablo, Aziz kollegi, jena soddisfat, kontent li għall ewwel darba illum nistaw niddiskutu dan l-abbozz ta' rapport dwar din la bosta pro, dan la bosta proposta l-azzjonijiet għal danni u l-liġi nazjonali. Ċala darba mandiġ ħafna ħin jien nixtieq nitraduċi la bosta rapporti natikom perspettiva ġenerali u nikontribwixi sabiex niddiskuti illi sabiex nara li diskussjoni illi kelli ma' sur Sanchez Presedo, ma' Shadow, ma' sur Dirk Epping, mill-ICR, ma' Sofi tal-Liberali u kol mal-grupp tal-ħodor jiena nemmen illi l-Kummissjoni ħarġet bi proposta ta' siwi, proposta importanti u identifikat u involvit l-idejat illi daħal il-Parlament fi rapporti għaw dwar kompetizjoni fl-2009 u l-affarijiet li tlabna għalihom dak iż-żmien. Mill-punt di vista ta' soċjetà irdu niżguraw illi dawk illi jsofru u jġarbu danni fi proċeduri antitrust dawn il- persuni għandhom jirċivu kumpens għal dan id-dannu. Dan huwa prinċipju bażiku fl-Unjoni Ewropea u fis-sistemi legali tal-Unjoni Ewropea illi għandu jkun hemm il-kumpens għad danni imġarba jiena naħseb id-direttiva miexja fid-direzzjoni it-tajba. Kenna wkoll diskussjoni dwar is-sitwazzjoni kif inhi. Das verschiedene Mitħu. Ġifiri aħna maħniex nipruvaw noħolqu aktar possibilitajiet b'dan l-abbozz fejn eh, l-istati membri għandhom mandomx ikollhom eh, dan ir-riskju ta' ġustizzja skont ix-xorti. Aħna naqblu. Aħna hawnhekk jien nixtieq nifakkarkom li flimkien ma' Philip Krubek, il-rappreżentant tal-Kummissjoni. Huwa qal li l-affarijiet għandhom jibqgħu hemmhekk m'għandniex nibdlu l-affarijiet, irdu noqogħdu attenti u ma rridux noħolqu inċentivi folots. Il-proposta tal-Kummissjoni janfasla b'tali mod illi tiżgura illi dawk il-persuni li jridu jużaw il-programm ta' klemenza jridu jiżguraw illi l-applikant illi il-konvenut ma jitħolx fil-riskju illi l-informazzjoni li tala tul il-Komissjoni eh, tiġi użata b'tal-immod li ma kienx mistenni. tinħoloq trasparenza fejn ma kienx hemm trasparenza ma rridux illi dan l-inċentiv involut fil-programm ta' klemenza jitnaqqas. Hemm riskju ta' dan minħabba l-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea illi qalu li dokumenti eċċezzjonali eh, u dokumenti ta' zvelar mhux possibbli ma stax iżomm dokumenti u memx bizzej ġustifikazzjoni legali sabiex jinżammu dokumenti milli jiġu mikxufa skont l qorti Ewropea tal-Ġustizja jekk imħallef jiddeċiedi jekk italba l-dokumenti minn attur intlaqat u l-applikazzjoni għall-izvelar sar b'mod ġust il-Kummissjoni qed tipproponi f'artikolu 5 li għandu jkun hemm skema nazzjonali għall awtoritajiet nazzjonali sabiex l-imħalfin jgħidulhom kif jistgħu jivverifikaw kif jistaw jaraw kif il-dokumenti għandhom jiġu zvelati f'każijiet ta' kompetizzjoni. F'artikolu 6 tal-Kummissjoni qed tipproponi żewġ dokumenti speċjali. Dokumenti ta' privileġġ u li li qatt m'għandhom jiġu zvelati. Aħna fil-kumitat irridu niddiskutu jekk dan huwiex l-aħjar mod jekk huwiex l-aħjar approċċ fir rigward ta' żewġ dokumenti li jsemmew f'artikolu 6 irridu naraw jekk u ser joħloq ċertezza jew ċertezza legali, iżda jekk aħna nkunu kontra Dan jekk il-privileġġ ikun għal żewġ dokumenti partikolari l-Imħallef jista' jgħid il dokumenti l-oħra jistgħu jiġu żvelati u pubblikati u għalhekk hemm din id-differenza bejn iż-żewġ dokumenti bejn it-tipi differenti ta' dokumenti jista' ma jkunx l-interess tan-negozji tal-konsumaturi jew inkella jgħin għal politika ta' kompetizzjoni iżda l-Komissjoni tista' dejjem tajt illi dokumenti illi waslu għal proċedura tal-Komissjoni dejjem jistaw jiġu protetti u oħrajn le jiena naħseb li għandna nħarsu għanna nipproteġu kull dokumenti li huma mitluba fil-proċeduri ta' antitrust u wkoll il-ġestjoni ta' dan ta' dawn id-dokumenti għandha tiġi indirizzata f'artikolu wieħed m'hemmx bżonn ta' trattament preferenzjali bħalissa artikolu 6 ta' dokumenti jgħin mhux ċar biżejjed Dan l-artikolu ikopri kull tip ta' rikjesti u japplika għal kull tip ta' talbit ta' rikjesti għal dokumenti mhux ser noqot nitkellem aktar dwar artikoli 5 u 6 anke jekk dawn huma l-qofol tal-kompetizzjoni kollha kemm Punt ieħor dwar id-drittijiet tal-attur u d-drittijiet tal-tras, tal-kartel, kif nistaw nibilanċaw dawn id-differenzi u r-rabtiet bejn dawn iż-żewġ partijiet irdu niżguraw li jkun hemm relazzjoni affidabbli u responsabbli. Il-Kummissjoni għamlet proposta illi dawk li huma soġġetti għal programm ta' klemenza meta tiġi stipulata il-multa, is-sanzjoni, huma jingħataw trattament privileġġat iżda mhux vizavi l-protezzjoni tal-dokumenti biss, imma jkollhom privileġġi meta nitkellmu dwar responsabilità tagħhom viżavi partijiet terzi. Naf li din eh, mhijiex mhix kontroversjali imma spiss il-kreditur l-aktar b'saħħtu f'termini ekonomiċi f'dan il-kartell jitlob għal programm ta' klemenza imbagħad il-konsumatur jew l-attur jista' jkun illi l-iktar imsieħeb ekonomiku importanti fil-kartell ma jkunx soġġett għal l-azzjoni ta' danni antitrust u azzjoni ta' kumpens. Kif nistaw nejnu l-konsumatur? Ma nafser namlu dwar il-Joint and Several Liability Responsibility Insolidum. L-SMEs jista' jkollhom inċentiv li jagħmlu din it-talba għaliex huma mbagħad ikunu jistgħu jistabilixxu mill-aktar fis possibbli x'daqs ta' xi skala ta' dannu sarilhom. Issa l-proposta l-Kummissjoni hija li deċiżjoni tal-Awtorità Antitrust illi tagħti privileġġ il-kreditur wieħed kapitu ta' atturi oħra għalhekk f'rigward ta' deċiżjoni amministrativa hemm bżonn ta' smieħ qabel ma tittieħed din id-deċiżjoni amministrativa. Imbagħad dwar is-suppożizzjoni il-xiri il-xerrej indirett u l-ispejja żejda li jintirtu, jiena minix espert hawnhekk f'dawn ir-regoli. Xejn ma jista' jiġi provat bil-proposta tal-Kummissjoni il-konvenut ikollu jerfa il-pis u ma jista' jidħol f'sogru li ma jkunx jista' jipprova xi ħaġa u dan joħloq inċentivi li mhux dejjem ikunu favorevoli u ta' sewi. Għalek fit-12-2 u fit-13 jiena biddil dawn il-punti tkellimt dwar dan ma laqdiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi, tkellimt ma' rappresentanti tal-komunità tan-negozju u ħatmu 100% kuntent għawnek, għalek nistaw namlu xi kompromess u zgulli dan il-punt se nerġgħu nittrattaw. Hissa nixtieq naġen nitkellem dwar il-kwistjoni illi il-Komissjoni tindirizza f'artikolu 17 paragrafu 2 għal proċedimenti legali hemmhekk qed jiġi propost illi il-kumpens jista jenata taħt l-ADR, il-rizoluzzjoni alternativa ta' tilwim, u dan jista' jisir fil-qrati nazzjonali, din hija idea tajba, hija favorevoli għall-atturi, u ma jkollhom possibilità li jirċivu kumpens għad dan imġarba jiena nissuġġerejt fi 17 a irridu proċedura komparabbli taħt il-proċeduri tal-Kummissjoni xi ħaġa li ma tiswix ħafna flus li hija ċerta f'termini legali u rridu xi ħaġa li tikkunsidra l-interessi tal-atturi u tal-konvenuti. Għalhekk jiena nkun kuntent jekk niksbu maġġoranza hawnhekk dawn huma punti ta' sustanza li kienu għalija importanti f'dan l-ewwel dibattitu issa l-iskadenza. E, Għatfasil tal-emendi l-5 ta' novembru u nittama li naslu għal-vot fil-5 ta' deċembru. Iżda rridu nżommu għoddim għajnejna il-Komitat Ġuri, Komitat tal-Affarijiet Legali għandu drittijiet ta' kodeċiżjoni taħt artikolu 5, 17 u 18. Nittamaw illi huma jivutaw mill-aktar fis possibbli ħalli anke aħna nkunu nistgħu intemmu dan kollu. Issa ngħaddi l-kelma li x-xedu rapporter Sur Sanchez Presedu. Muchas gracias, eh, Presidente. Lo primero. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid jiena hija grazzi lis Sur tal-rapport tiegħu. Aparti minn hekk nixtieq ringrazzjah ukoll għal l-attitudni tiegħu dan id-dialogu miftuħ illi eh, inna n-esperienza u kemm rapporter fuq dan is-suġġett. Hemm żewġ kummenti li nixtieq nagħmel l-ewwel qabel kollox dan huwa suġġett importanti ħafna li dan id-dossier għandu x'jaqsam mal intraprizi privati kif ukoll mal-kompetizzjoni kif ukoll il-bżonn illi nippreservaw il- eh, tmexxija tal-Kumitat ikun fuq dan it-tip ta' dossier dan huwa dossier illi mhuwiex dwar l-intervenzjoni jew inkel um, li jibaba sistemi legali nazzjonali, però fuq ir-regoli tal-kompetizzjoni qegħdin nippromovu il-kompetizzjoni nifisa nagħmluha iktar effettiva. Dan huwa l-mod ta' kif għandna nifmu dan il-fajl. Il-mira mhijiex l-Unjoni Ewropea jew l-Kummissjoni tkun tista' tilab bil-kompetenzi proċedurali tal-Istati membri, dan edin, li qegħdin nagħmlu huwa li napplikaw it-trattat hija responsabilità tal-Kumitat ikon u għalhekk rridu nistabilixxu it-tmexxija tagħna b'mod ċar fuq dan is-suġġett għaliex dan għandu biss x'jaqsam mal-kompetizzjoni. Inizjattiva speċifika fuq il-kompetizzjoni eh, hija differenti fuq kwistjoni orizzontali, din hija kwistjoni speċjali li taqta' taħt responsabilità tal-ikon apparti minn hekk. Hemm aspett ieħor marbut ma' dan Iġifiri il-divulgazzjoni tal-evidenza li taqa' taħt l-awtoritajiet tal-awtoritajiet kompetenti pereżempju fuq dawn il-programmi ta' klemenza fejn inħossu l-liġi ta' kompetizzjoni affettwata mkoll l-effett tal-deċiżjoni li titieħed mill-awtoritajiet ta' kompetizzjoni meta titkellem dwar dawn il-perjodi ta' limitazzjonijiet fuq il-koordinazzjoni tal-pilastri privati u pubbliċi fejn jista' jkun hemm żewġ soluzzjonijiet possibbli. Meta nitkellmu wkoll dwar responsabilità qegħdin nitkellmu wkoll dwar is-sistema tal-inċentivi biex il-politika ta' kompetizzjoni sir iktar effettiva mela dan kollu huwa dwar l-effettività tal-politika tal-kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Din hija xi ħaġa illi ma tiżistix fl-aspetti ta' ambjent jew ta' konsumaturi din hija xi ħaġa marbuta mal-kompetizzjoni hemm ukoll aspetti iktar ġenerali, pereżempju il-kwantifika tad-dannu fit-tilwim Mekk hemm fejn għandna responsabilta wkoll, però jiena nixtieq niġbed attenzjoni illi dejjem irridu nħarsu lejn dan il-fajl mill-lat ta' l-effettività tal-kompetizzjoni kemm nistax niġġustifikawha. Punt ieħor illi nixtieq ngħaddi li l-President kif ukoll ir-rapporter meta tqis ir-responsabilità tiegħu fuq dan id-dossier. Jiena naħseb illi aħna minn tagħna għandna nprovaw nilħu ftehim fil-gruppi politiċi biex nsibu soluzzjoni. Dan għaliex l-abbozzar tekniku u aktar faċli meta ikonna bilanċ u ftejim politiku. Edna illi l-qasijiet f'din l-inizjattiva huma marbutin mal-class action mal-azzjoni kollettiva. Hemm numru ta' aspetti li nixtieq nitkellem fuqhom. L-ewwel qabel kollox. Dawn il-programmi ta' klemenza. L-aċċess għall-evidenza hemm verdetti tal-Qorti tal ġustizza illi jiddubitaw fuq eh, kemm dawn il-programmi ta' klemenza jistaw jużaw dan it-tip ta' difiża mem lebda dritt jew inkella dritt li jiffaċilit jiffaċilita u għalhekk għandna nipprovaw nsibu e, mod ta' kif nagħmlu dawn il-programmi iktar effettivi, però jekk ma jkunx hemm soluzzjoni toħrajn irridu niżguraw li hemm aċċess għall informazzjoni Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq informazzjoni illi tista' tikkwantifika il-dannu. Għamnek mux għedin niprovaw nistadu l-evidenza, pero niprovaw nħolqu bilanċ. Fil-rapport rapporter, metodu kif nistaw nilħu dan, mod raġonevoli. Għalek forsi un nippruvaw nevitaw il-dokumenti possibbli kollha f'dawn il-programmi ta' klemenza. Għaliex inkunu qegħdin nagħtu ħersin eċċessiv inkella. Meta jkun din id-dokumentazzjoni li m'għandniex bżonna, u mbagħad responsabilta responsabilità brabta mal-kartels Din hija sistema tipika ta' inċentivi u nqas ta' inċentivi u hija marbuta wkoll ma' programmi ta' klemenza. Naħseb li aħna għandna naħsbu fuq l-inċentivi fuq il-kartels fuq id-divokazzjoni tagħhom, irid ikun hemm trattament differenti għal dawk illi għandhom jew m'għandhomx il pożizzjoni tagħhom. U għalhekk ikun raġonevoli illi inqisu l-obbligazzjoni konġunta u jekk din toħloq x'nuqqas ta' proporzjonalità f'ċertu każijiet hawnhekk qed nirreferi b'mod partikolari kumpaniji iżgħar illi m'għandhomx xogħol ta' tmexxija. Imma għandhom parteċipazzjoni attiva ehm, bil-konsegwenzi minimi. Ma jkunx loġiku li jkollna pis bħal dan fuq dawn il-kumpaniji iżgħar. Ovvjament, ma rridux illi personi zawn dawn il-kumpanijiza biex jipromovu l-kartels u għalek rridu nħolqu bilanċ hawnhekk ukoll. Suġġett ieħor illi naħseb li huwa raġonevoli ħafna iġifiri il-punt fuq ir-relazzjoni bejn il-pilastri pubbliċi u privati dawn huma pilastri separati. U rridu ninkoraġixxu ċerta sinerġija billi nkunu konsistenti ma' autoritajiet, għandi ma' dispozizjonijiet ta' autoritajiet eh, oħrajn u kif ukoll is-sanzjonijiet għaliex m'hemm l-ebda proċedura ta' sanzjonijiet bħalissa. Normalment, irid ikun hemm relazzjoni bejn is-sanzjonijiet kif ukoll l-ammont ta' dannu li jseħħ. Pero mardux nħol u iktar pis fuq il-Komissjoni b'elementi marbuta ma' settur privati li mhumiex parti mill-ħidma tagħhom. L-ewwel parti hija fuq il-parti ġudizzjarja mbagħad il-parti l fuq il-pilastru pubbliku għalhekk ma nixtiequx illi noħolqu iktar pis fl-amministrazzjoni permezz tal-valutazzjoni tal-settur privat li u iktar marbut mal-inizjattivi privati fl-aħħar mill-aħħar. Dan kollu joħloq pis żejjed il-lista eh, naqqas l-inċentiv fi situazzjoni u li kanna nqodu attenti ħafna. Issa fuq l-skadenzi fil-liġi fi Spanja hawnhekk aħna nużaw sena però hawnhekk qegħdin nirferu għal ħames snin. Ma naħsibx li nistgħu nneħħu ir-rabta il-periodu ta' limitazzjoni bejn periodu ta' limitazzjoni għal danni privati mill-proċeduri pubbliċi. Ma nistawx li konna l-vitmi ta' kartell eh, li li jkun hemm devokazzjoni tagħhom u mbagħad niddeċidu li l-limitazzjoni tal-ħin għaddiet, l-iskadenza għaddiet. Għalhekk irid ikollna periodu ta' limitazzjoni illi huwa koerenti naħseb fuq minimu għanna jkunna ħames snin. U ġorri darba daw dawn ħames snin u proċedimenti spiċċaw irdu kun hemm ukoll perjodu minimu biex issir talba. Xi ħaġa li ma tissemmix hawnhekk u li jiena mħasseb kemm xejn fuqha fuq l-effettività tal-politika ta' kompetizzjoni. Hawnhekk mhux qed nirreferi għal dan l-aspett kollettiv, però għal dannu iżar, dannu minuri. Naħseb irridu nirreferu għal dawn il-kwestjoni tal dan huwa tip ta' aġir li huwa diffiċli ħafna li tagħmel talba fuqu. Però f'ħafna drabi kien hemm azzjoni illi seħ mill-utilitajiet jew inkella minnaħat il-kumpaniji finanzjari azzjoni eh, f'kwantità kbira pero din ħsara rridu niprovaw nilqaw għalija għalhekk konna proċedura speċifika li tindirizza dan il-punt li tagħmel dan possibbli biex ma jkonniex eh, konsegwenzi żiena. Per eżempju, konsegwenzi simili li kellna f'oqsma legali oħrajn. Imma mbagħad pereżempju nevitaw l-ammont eċċessiv li hemm fl-Istati Uniti Naħseb li dan ir-rapport qed fidejn tajbin, istru xogħol għandu ħafna esperjenza fuq dawn il-kwistjonijiet. U sa issa rnexxinna nifmu u naqblu fuq il-biċċa kbira ta' dan il-rapport. U għalhekk nittamaw li nħu ftehim mill-iktar fis possibbli taħt din il-leġislatura. Grazzi. Sur ġvab irrid imur jivota fil-Komitat Imko u għalhekk sfortunatament se jkollu jitlaqna. Però eh, xorta se nħedu nota ta' li jgħidu il-membri l-oħrajn fuq rapport tiegħu is-Sinjura Golar fisem Sofi. di jena ġimu nondu Sofi. Mandi xej xnajt għannom ta' Sofi. U mistaxwab jistajmur jivvota kemm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 L-ewwel u qabel kollox xi ħasra li s-sur xwab se jitlaq għaliex ovvjament jiena minn naħa tiegħu wkoll naħa tiegħi nixtieq ningrassjaha rapport illi huwa qiegħed jabbozza. Però apparti minn hekk aħna kritiċi ħafna fuq il-ħidma tas-sur għal xi tħares il-proposta tal-Kummissjoni tieħu sensazzjoni illi aħna bżonn ninsaħħuha fuq ċerta kwistjonijiet Mbagħad naraw x'għamel is-sur xwab illi mhux dejjem jista' jitqis bħala xi ħaġa li il-proposta tal-Kummissjoni. Nittama illi ikonna ftehim, però naħseb t nkunu wis ottimistiċi għaliex dan huwa fajl kruċjali ħafna mill-perspettiva tagħna il-rwol tal-persuni fil-suq intern kif ukoll tal-kompetizzjoni. Sa issa il-kumpaniji edin jibenefikaw eh, minn dan kollu, edin jizaw mod ħażin, u mhux il-konsumatur, għalhekk huwa vitali illi l-konsumaturi jafdaw fil-suq intern u l-kompetizzjoni li jkollhom ukoll mod miftuħ u ġust biex jingħataw kompens jekk ikun hemm użu ħażin. Mina regolament orizzontali bħalissa din hija situazzjoni bħala problema ħafna drabi l-argumenti tal-kumpaniji jkunu eh, fokati fuq il-fatt li ma nistgħux nindirizzaw din il-problema. Qorti ġustizja ġustizzja ilha tgħid għal għaxar snin li kull individu jrid eh, jingħata kumpens minħabba dannu eh, situazzjoni bħal din u dan mhux dan għadu mhuwiex possibbli u is-sur ġwab forsi mhux qed jinduna kemm importanti dan il-fajl u x'irridu nagħmlu eżattament. U forsi jitkellem wis fuq il-protezzjoni tal-drittijiet tal-industrija tal-kumpaniji meta suppost qegħdin nitkellmu fuq kif il-konsumaturi għandhom ikollhom dritt għal kumpens ta' dan l-użu ħażin. Għalhekk aħna minnaħa tagħna sa nipproponu li nsaħħu dan ir-regolament waħda mid-diskussjonijiet li għandna bżonn ikonna eh, fuq fali li huwa huwa fajli niddiskutu għal snin saħ, dan in-nuqqas tal-collective redress. Jekk ma nindirizzawx dan l-aspett, fil-fajs se tkun diffiċli ħafna mill perspettiva tal-Kummissjoni jixtiequ li jaqlu dan il-fajl qabel elezzjonijiet u għalhekk forsi ma jixtiequx jindirizzaw dan l-aspett u jibdew id-dibattitu mill-ġdid, però jekk ma jkollokx arraġament ta' collective readers dan il-fajl se jkun diffiċli ħafna biex taħdem fuqu. Għalhekk tistaw tistennew illi aħna sa niftħu din id-diskussjoni u nittamaw li nkun nistgħu nkantemmuha. Punt ieħor importanti l-aċċess tal-evidenza illi huwa problema għal daw kollha l qegħdin nisafru minn dan l użu ħażin jekk ikun hemm limitazzjoni għal dan il-tip ta' aċċess nifmu illi xi kultant jrid hemm ċerta limitazzjonijiet għal ċerta dokumenti, però hawnhekk hawn abbuż ikraħ ta' min qiegħed jabbuża mill-liġi kontra l-konsumaturi illi qegħdin ikollhom jaffrontaw din il-problema anka jkollhom diffikultà illi jaċċessaw dawn id-dokumenti u jħolqu prova li kien hemm użu ħażin. Kif ukoll l-element ta' kwantifika illi jaspet diffiċli. U għalhekk ma rridux inkunu wis klementi fuq dan l-aspett għaliex faħam l-ħom kumpaniji li qegħdin jużaw il-liġi b'mod Suġġetti ħor importanti huwa azzjoni ta' nfurzar privati taħt l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni biex niżguraw l-effettività taż-żewġ għodda biex ikonna inqas abbus kif ukoll eh, nevitaw l-inċentivi ekonomiċi biex jinħolqu dan l-abbuż. Naħseb li ż-żewġ importanti Dawn l-aspetti ma tnejn importanti jdu jkunu indipendenti pero jaħdmu kol flimkien. Mela, Se nagħmlu ħana fl-emendi tagħna, ħana sa nifokaw fuq l-effetti tal-ksur tal-kompetizzjoni minnaħa tal-kumpaniji, inqas tal-konfidenza tal-konsumaturi eh, irrid jiġi indirizzat ukoll kif ukoll din il-kwistjoni tal-aċċess għall-informazzjoni l-evidenza. U palma diġa irridu niddiskutu l-aspett tal-collective redress. Ma nistawx inħallu barra minn dan il fajn Għalhekk tistaw tistennew emendi li se jsaħħu l-proposta tal-Kummissjoni u ħerqan li kuna diskussjoni anka mas-sur xwab. Però hawnhekk irridu nippruvaw nilħu ħuftajim u nittama li n-nexxienna. Ma naħsibx li sa tkun biċċa xogħol faċli biex inkun onest, però dan irridu nagħmluh favur il-konsumaturi. Muchas gracias por eh, Grazzi. Surreping. Grazzi, Sur President, mux ħanu ħafna fit-tul. Naħseb illi l-maġġor parti tal-grupp tagħna mhux qiegħed hawnhekk din il-kamra. Però xorta ħan indirizza din il-kwestjoni. Il-grupp tal isir jagħti appoġġi proposti tal-Kummissjoni fuq l-azzjoni tad-danni u nittamaw illi dan nkun nistgħu adottawh sal-aħħar ta' din il-leġislatura. Napprezza wkoll l-approċċ inklusiv ta' rapporter is-Sur Ġvab u eh, nittama illi dawk li qegħdin jirrepreżentaw jaduru dan il-messaġġ issa fuq il-kwistjoni ta' mm, dokumenti ta' klemenza kif ukoll ir-rwol importanti tal-awtoritajiet eh, ta' kompetizzjoni. Irridu niżguraw illi l-awtoritajiet ta' forzar ma jkompromettux dawn il-programmi ta' klemenza jew inkella proġedimenti simili. Għalhekk ninkwitaw fuq l-emendat 22 illi titlob definizjoni iktar wiesa tal-programmi ta' klemenza kif ukoll 29 illi eh, eh, eh, titlob it-neħija ta' ċertu dokumenti ta' klemenza taħt ċertu kondizzjonijiet. Emendi oħrajn, anzi kwistjoni oħrajn huma kwistjoni iktar minuri illi se joħorġu fl-emendi li jiena sa' niproponi jiena ħerqan biex naħdem flimkien ma' rapporter fuq il-kompromessi biex nipromovu l-kooperazzjoni. Muchas gracias. Eh, por... Grazzi. Sore Ping. Ma jidirx li kelli moħrajn. Alek, jek ti permettu li nadde mikrofonu l-Komissjoni, illi forsi xtiqja meċi kummenti fuq dan il-fajl. Grazzi, Sur President. Jena minna ħati għen nishtiq nirrepeti il-klim tal-Viċi President tal-Munja li ġin dan il-Komitat u raġiet adottata il-proposta f'Ġunju. U għalli li kien kontent li nistaw nqisu dan il-fajl leġislattiv ta' kompetizzjoni fil-Parlament. U nittamaw li l-Parlament sa jaqdi dmirtijaw bħala kol fuq dan il-fajl għall-ewwel darba. Bħalma ntqal diġà. Kuntent ukoll nisma' il-mod ta' kif tkellem ir-rapporter kif ukoll membri parlamentari oħra fuq il-fatt li l-Kummissjoni qiegħda tqis ir-riżoluzzjonijiet eh, Ewropej kollha li qegħdin adottaw dan il-fajl. Il-Kummissjoni kienet attenta ħafna biex tipprova tkun in linja ma' riżoluzzjoni ta' Parlament. Għandna żewġ miri, jiġifieri illi insaħħu il-infurzar privat permess ta' azzjonijiet ta' dannu kontra d-dannu biex nikkomplementaw l-infurzar pubbliku. Apparti minn hekk mira oħra hija li niżguraw illi żewġ aspetti jistgħu jgħixu flimkien mingħajr ma jkunx hemm eh, pilastru li jkomprometti lil ieħor. U kien hawn kelliema illi tkellmu favur dawn iż-żewġ miri u għalhekk nifraħ li nisma' dan. Mill-bqija Sur President il-Kummissarju. Eh, Il-Kummissjoni hija għad dispożizzjoni li tisma' il-proposti nipprovaw nejnu fil-proċess kemm hawnhekk fil-Parlament kif ukoll fil-kooperazzjoni li se jkollna mal-Kunsill. Il-Kummissjoni se tipprova tagħmel mill-aħjar tagħha biex tilħaq soluzzjoni illi tirrispetta dawn iż-żewġ miri illi kellna oriġinarjament. Grazzi. Muchas gracias, eh, signor. Grazie ħafna, Sur Schmidt, għall-interventijak. Ma jidirx li nkellim oħrajn fuq dan il-punt u għalhekk. Nixtieq nfakkarkom fuq l-iskadenzi, mela l-iskadenzi għall-emendi hija 5 ta' Novembru kif qal is-Sur Schwab. Għalhekk żommu f'moħħkom din l-iskadenza. Il-vot fil-Kumitat tagħna isir fil-5 Deċembru. Dawk huma il-dati marbuti ma' dan il-fajl. Għanna punti fuq l-agenda ġifri punt numru 9. Jider illi illi għedin tajb il-ħin, pero nistaw xorta eh, nimxu għal x-rapporter ijat maħna, dan huwa il-rapport annuali tal-2012 fuq il-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-rapporter, membru mill-SND, Sissur Berman, ijat maħna unjek u jek ma jimpurtax għalih. Inkun nista' ngħaddilu il-kelma sabiex kun jista' jintroduċi dan ir-rapport. Grazzi. Thank you, Chair. Grazzi, Sur President. Din mhix l-ewwel darba illi meta kull qegħdin nittrattaw din il kwestjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment inqisu bħala qodda essenzjali tal-Unjoni Ewropea mhux biss biex jitejjeb l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea imma fuq l-ekonomiji ta' pajjiżi li qegħdin niżviluppaw. Jina napprezza ħafna ir-wol bankarju fl-iżvilupp mod partikolari. Mela, fuq rapport annwali tal-2012. Ovvjament, nilqaw f'din l-opinjoni il-Bank Ewropew tal-Investiment bħala qod essenzjali fil ġlieda tal-kriżi favur il-ħolqien tax-xogħol, l-effiċenza tal-infrastruttura, kif ukoll l-ekonomija tat-tarif il-kapital tal-bank illi irdoppja baxar miljun euro, biljun euro, kienet xi ħaġa essenzjali biex nkun nistgħu nimplementaw l-aspetti però għalhekk forsi il-bank għandu jipoġġi iktar riżorsi min-naħa tiegħu biex ikun jista' jsib opportunitajiet mod iktar proattiv. Fl-attivitajiet ta' self tiegħu. Jiena nilqa il-Project Bonds naħa tal-Parlament u nittama li dawn eh, jiżdiedu u jitkomplew għavolja l-gvern tiegħi ma tantx kontent bihom. Titqu xi Dawn l-attivitajiet iridu jseħħu fil-prassi eżistenti kif ukoll ma' l-imsieħba illi jaħdmu favur il anzi kontra l-evażjoni tat taxxa u aġir bħal dan illi ikonna wkoll regoli iktar trasparenti minn lat finanzjarju. Fuq trasparenza il-bank għandu wkoll id-direttorjat tal-konformità brafta u koll mal-Aġenzija Simili tal-Bank Dinja, ovvjament dawn għandhom rwol importanti ħafna biex jaraw illi l-aspetta due diligence qiegħed jiġi irrispettat. Hawn dan id-direttorjat bħalma qed fil-dan il-bank, però mhux qegħdin naraw ħafna trasparenza fl-attivitajiet tagħhom u għalhekk nixtieq naraw rapport dwar l-attivitajiet tagħhom fir-rapport annwali tal-EIB innifsu. nifsu rapport dwar l-attivitajiet, apparti minn hekk il-Direttorjat tal-Konformità tal-EIB ma tantx għandu aċċess għal qatt kollha li jseħħu b'mod intern fil-EIB nifsu. Din hija xi ħaġa stramba. Naħseb li dan id-direttorjat għandu jkollu aċċess ħieħ għal dawk il-laqat illi qis bħala importanti għal kwalità tal-attivitajiet tiegħu stess. U għalhekk nappella l-bord tal-IB biex jiżgura illi dan id-direttorjat ikollu aċċess għal laqat importanti jekk hemm bżonn. Ovvjament, l-SMEs fl-Ewropa u li l-in minna huma essenzjali għal ħolqien tax-xogħol huma jħadmu eh, l-iktar nies fid-dinja kif ukoll fl-Ewropa ovvjament u għalhekk nappoġġaw dawn l-attivitajiet ta' finanzjar tal-EIB għall-SMEs, però ħafna drabi l-SMEs nifisom ma jkunux jafu bihom. Per eżempju, l-bira ħant għajt ma' persuni li għandhom intrapriżi żgħar fl-Olanda u l biss jafu bil-possibilità li jistgħu jaħdmu mal-EIB. Dinja problema kbira, u għalhekk f'dan ir-rapport opinjoni qegħdin nitolbu fiktar eh, iktar sforz minn ħata l-IB u l-intraprizi u l-awtoritajiet responsabbli biex dawn l-SMEs jisiru jafu b'dawn il-possibilità ta' kooperazzjoni. Brabta ma dawn l-opportunitajiet ta' finanzjar lejn l-SMEs ma jistax tibqa' dejjem dan il-mod. anka eh, brabta mal-nuqqas eh, ta' sostenibilità dwar il- fil-proġetti palma tkellimt qabel da' kollox. Muchas gracias. Eh. Grazzi ħafna, Sur Tyson, għal dik l-introduzzjoni. Issa, Sur Epping, le, skużani għajt il-President, għalluli illi il-, -il Sinjura Gular tixtieq intervjeni Naħseb tista' titkellem qablek. Iva jiena hawnhekk qed nieħu possessur kakis li rrid jagħmel kumment, anzi żewġ kummenti fil-fatt. Mussa ngħidu bl-Ingliż. Jiena nitlob li l-IB jagħmel rapport dwar is-self li jagħmel lill smes joffri data aggregata fuq il-livell ta' żbur sarf offrus lill smes il-numru ta' SMEs ikunu mirati, daqs ta' self li jati, eċetera. Teorodorus jixtieq li jingħata iktar informazzjoni fuq din il-kwistjoni speċifika dwar l-SMEs naħseb idea tajba. Umbat jixtieq ukoll għajjem punt ieħor u jgħid li xtieq li dan għal punt ikun diskuss fil-Kumitat x'inhu l-pjan alternattiv eh, f'każ fejn il-banek lokali ma jippromovux il-proġetti minħabba nuqqas ta' finanzi. Kif nistgħu insolvu din il-problema? U intom biħsibkom tipproponi xi ħaġa dwar dan għaliex diħannu punt importanti ħafna għal nofsinhar tal-Ewropa ikolli ngħid ukoll li hija eh, kwestjoni importanti għall istati membri kollha. Grazzi. Grazzi ħafna Silvi u issa il-Sur Epping. Għal darboħra. Sur Epping Kjoġbo, grazzi ħafna Sur President. Jena nishtiq najt li naqbel mal-bicċa kbira tal-punti li għajem il-rapporter mod partikolari talba li għamel l-Bank ta' Investiment Ewropew biex kompli għamel self ta' flus għat kabbiru l-impieg. Eh, jena naqbel l-enfasi li għamel dwar il-self l-SMEs un bat dwar il-private project bonds inizjattiva pal din għanda tiġi eh, riveduta fuq bazi regolari biex nizguraw l-investimenti viabli eh, jinħolqu biex ikunem kapital privat għal proġetti privati ta' trasport, tal-IT, eccetera. Jena nemmen l-LIB għandu jagħmel diligenza Eh, dovuta biex ma jkunx hemm eh, ippjanar tat-taxxa li jkun aggressiv u eh, għanda u ko għandu kol joħloq sinerġiji mal-banek tal-izvilup reġjonali fir-reġjun eh, anki biex jaqsam ir-riski u l-ispejjeż u fl ħam mhux l-aħħar għandna nisqu fuq rapportar eh, dettaljat mill-Bank ta' Investiment Ewropew l parlament Ewropew dwar l-impatt tal-attivitajiet tiegħu fuq it-kabbir u l-impiegi kemm eh, fl-Europa u l-lin minna u anke l-pajizi li qegħdin bħalissuma kandidati biex jisibu fl-Unjoni Ewropea. Señor Epping, a continuación ha solicitado la palabra el señor Eiko de Los Verdes y con mucho gusto se la concedo. Thank you, Mr. President, and thank you, Thijs, for the uh, Mr. Behrman, I mean, um, for for the for the opinion which uh,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 bank ta' Investiment Ewropew ħasra li l-PP mux jgħataw, mux mux rappresentat li kun jistaw jgħidu xaħġa dwar dan, iva propju ħat li l-klim minħalqi għax meta li tkellmu dwar disciplina jkunu waw, imma meta rridu niddiskutu l-investiment ħadd ma jidher minnhom. Issa, meta aħna nitkellmu dwar il-kriżi Ewropea u il-Bank ta' Investiment Ewropew ħaġa tajba li intom qed tifokaw ukoll fuq ir-wol tal-SMEs. Aħna nixtiequ nżidu x'żewġ affarijiet żgħar. Aħna għanna niftakru waħda mir rizoluzzjonijiet tal-Parlament li jitlab għal iktar zeda fil-kapital, din hija ħaġa tajba u aħna se nkomplu nisqu fuqha. Fuq il-politika dwar l-enerġija jiena kuntenti li inti il-ħaq rigward il-proġetti fu proġetti eh, li jaħdmu permezz tal-faham. Eh, aħna nixtiequ illi il-Bank ta' Investiment eh, ikompli uh, issaħħaħ il-pjan ta' eliminazzjoni gradwali ta' proġetti ta' dan it-tip. Aħna bat fuq l-adattament tal-bidla fil-klima u importanti wkoll li l-Bank ta' Investiment issaħħaħ il rizorsi u l-arfin espert tiegħu għax dan ukoll huwa suġġett importanti anki għal nofs nofsinhar tal-Ewropa u nixtiequ li nżidu xi kemtejn dwar dan ukoll. Mut aktar bisa jina nemmen li din tista tkun opinjoni qawwija ħafna li hija meħtieġa ħafna u għalhekk jiena eh, nirringrazzja l tazna xogħol li jagħmel u biex nikkonkludi kolli ngħid li hija ħasra illi jiena ma nistax uh, nikkompeti miegħek biex inkun fil qoċata tal-lista tal-mexxejja tal-Partit Laburista. Grazzi ħafna. Grazzi għal dak l-intervent. Verità hija li din il-kwestjoni edin uh, badnija aktar kmini ma' Sur Langen jgħataw u forsi jishtiq jitkellem imma le għalli le uh, veru illi dan il-rapport badna fuq u aktar kmini mill-li kienem miktub fuq l-agenda. Issa, Eh, forsi tixtieq tagħmel xi kummenti sur Langen fuq dak li qalu l-kollegi tiegħek. Iva, grazzi ħafna President, jiena nirringrazzja l-kollegi għall kummenti tagħhom. Iva milli jider għanna l-istess approċċ u l-istess analizi u evalwazzjoni tal rapport dwar il-rapport tal-Bank tal Investiment Ewropew bħala odda pubbliku u pubblika biex jaħdem mod effiċjenti eh, fazzjoni antiċiklika Jiġifieri din hija ħaġa li l-Kumitat kollu jaqbel magħha Silvi naqbel miegħek li hemm bżonn illi ikona rapport dwar ir-riżultati miksuba mill-attivitajiet favur l-SMEs eh, l-indikaturi tal-prestazzjoni eh, u koll l-evalwazzjoni tal-impat fuq dan il-xol li qed isir favur l-SMI ziridu naraw x'qed jagħti l-frott u x'mhux qed jagħti frott. Eh, epping, Sur Epping, Iva naqbel miegħek illi hemm bżonn illi jkun hemm reviżjoni regolari tal-riżultati miksuba permezz tal-project bonds ma nistawx eh, eh, inwadbu għomek u mbat naraw xieġru bihom. Mbat dwar il-diligenza dovuta naqblu kol, inti sħat fuq iħtieġa li kunem rapportara l-Parlament Ewropew jiena naqbel 100% Dinja dan huwa l-aħħar punt ta' dan e, e, ta' din l-opinjoni illi jkun hemm rapportar lill parlament fil-kuntest ta' rakkomandazzjonijiet li għamel qabel il-Parlament Ewropew u anki fil-kuntest tal-kummenti li għadna kif smajna u mbagħad jina e, grazzi tal-li għatti li jina mhux se nkun miegħek fuq l-lista tal- soċjalisti demokratiċi imma għadu kmini wis issa biex nibdew namlu diskorsi ta' dan it-tip. Issa bil-prinċipju jiena nilqa eh, l-emendi ta'kom għalix jiena fl-opinjoni eh, kelli bil-fors nikteb fil-qosor bil-mod imma jiena nilqa kull emenda illi forsi se tkompli tiċċara u tispeċifika ħtieġa li nużaw il-Bank ta' Investiment Ewropew bħala odda bankarja fil-tranzizjoni lejn ekonomija sostenibli u għadna wis imbedin minn din ir-realtà eh, miżuri ta' adattament tal-bidla fil-klima. U kollu ma' parti minn dan, parti ċara, parti uh, minn din it transizjoni meħtieġa lejn ekonomija sostenibli u nittama li permezz tal-emendi ta'kom nistaw insaħħu din il-parti tal-vizjoni tagħna fuq il-ġejjin tal-IB. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Berman għal eh, dak l-aħħar intervent tiegħek naħseb illi fuq dan id-dibattitu sa nistgħu nagħlqu nixtieq infakkarkom ukoll dwar il-kalendarju eh, fir-rigward ta' din l-opinjoni. Skadenza li ta' l emendi 6 ta' Novembru. L-emendi għom fil-25 ta' Novembru nivotaw f'dan il-komitat fis-16 ta' Deċembru. Il-Komitat tal-Kontroll Budgetarju beħsibu uh, jiddiskuti dan f'jannar u naħseb jirna eh, xinna nwaslu dan rapport fil-plenarja ta' frar dan huwa l-kalendarju li għanna bħalissa. Grazzi, ħafna. U għal darboħra edin kmini imma qed nara li s-sur kuta ta' hawnhekk jiġifier nistgħu nibdew is-suġġett li jmiss jekk ħadd m'għandu oġġezzjoni naħseb illi nistgħu eh, naqbdu il-punt numru 10 li għanna fuq l-agenda tagħna l-iskambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni. Ir-rapporter għal-komitat tagħna huwa s-sur Kutax mill-grupp tas-Soċjalisti. Għandek il-mikrofonu sur kutax. Iva, grazzi ħafna, Antolin. Jena rrit infakkar li l-kollegi li l-Komissjoni Ewropea edha tipproponi illi testendi l-iskambju automatiku ta' informazzjoni bejn amministrazzjoni ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea bħala parti mill-ġlieda imsaħħa kontra l-evażjoni ta' taxxa. U skont il-proposta uh, attwali, il-dividends, il-capital gains uh, se jizdiedu ma' lissa ta' kategoriji li huma suġġetti għal skambju automatiku ta' informazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea. Naħseb illi dan u batu triq biex l-Unjoni Ewropea jkollha sistema eh, sħiħa ta' dan it-tip. L-iktar waħda sħiħa fid-dinja barra minn hekk l-Istati membri jaqsmu kemm jista' jkun informazzjoni bejnietom kif huma impenja ruhom li jagħmlu mal-Istati Uniti fuq il-Foreign Account Tax Compliance Act Eh, mela dwar id-direzzjoni li għat semmejt u dikajt fit-test, ġifiri l-iskambju ta' informazzjoni, skont il-protezzjoni ta' data, dan irid isir skont il-liġijiet Ewropej li jempalissa fuq il-protezzjoni ta' data u l-privatezza. Jiena diġa ħadd nota illi artikli 16 u 25 fil- direttiva tal-Konsil tal-2011 eh, imma fid-dawl tal evozzjonijiet li saru dan l-aħħar naħseb illi din xorta bżonni li tissaħħaħ it-tieni punt eh, f'tejmiet bilaterali naħseb eh, tkun ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea kollha kemm kieku il-Kummissjoni tkompli tinnegozja eh, f'tejmiet oħra ma' pajjiżi oħrajn fuq dan l iskampju awtomatiku kif jiġri fil-qasam tal-kummerċ miflok l-affarijiet kif qed jiġru bħalissa li l-Istati Membri jinnegozjaw f'tejmiet bilaterali għalihom Il-din id-dispożizzjoni sa se tidħol fis-seħħ koll. ir-rizorsi ħaġa oħra importanti ħafna sabiex aħna niżguraw illi id-direttiva tkun implementata kif imiss, l-istati membri għandhom jimmobilizzaw ir-rizorsi umani, finanzjarji u teknoloġiċi dejjem skont l-informazzjoni soġġetta għal dan l-iskambju din se tibda mill-2015 Mbagħad ħaġa oħra, sanzjonijiet importanti wkoll għal volja direttiva titkellem biss dwar l-iskambju eh, awtomatiku bejn l-autoritajiet ta' taxxa nazzjonali jena naħseb li l-istati membri għandhom ikunu obbligati li jużaw sanzjonijiet biex jiksbu l-informazzjoni meħtieġa. Issa dwar l-emendi u l-kontributi tal-kollegi tiegħi eh, kolli naqbel li xoħut mill-emendi itejbuħ it-test mod partikolari naqbel mal-emendi ta' Oli Smith, Monika Kleba, Nikolas Ġuntis, Rita Barres, Elena Balcescu u Christian Carnes. Ma nistax naqbel ma xoħut mill-emendi illi jiproponu illi nħallu barra partijiet mit-test oriġinali tal-Komissjoni dwar id-drittijiet fondamentali fl-Unjoni Ewropea u nkella li naqsu n-numru ta' kategoriji li huma suġġetti għal skambju automatiku ta' informazzjoni. Jiena bħalissa qiegħed naħdem fuq xi kompromessi b'mod partikolari fuq promessi wieħed tlieta u ħamsa nipprova eh, nqassamhomkom sa qabel tmiem il-ġimgħa mill-banda l-oħra Tant hemm paragrafi li huma dipendenti li jdaħlu idejat ġodda u hemm possibiltajiet limitati għal emendi ta' kompromess u f'dan il-każ ma narax illi hemm ħtieġa illi jkun hemm laqa ta' shadow rapporters imma jekk il-kollegi ħossu illi hemm bżonn ta' laqa ta' dan it-tip jiena lest illi norganizzaw waħda il-ġimgħa id-dieħla fi Strasburg. Issa Jena ħerqan biex nisma dawk li għandhom xi jgħidu il-kollegi ejjew ma ninsewx eh, anzi grazzi Marcus għall-għajnuna li tajtni fuq dan grazzi. Muġa għaz, George. Grazzi ħafna George. Sunitris Muxaw. Imma għannom tal-PPE għanna Signora Ġalaveska. Le, din mish edam nek. laqqas mela nagħti l-mikrofonu l sinjura Gular illi se titkellem għannum tal-grupp għalda Iva jiena eh, l-lum orkestra waħdi jien minn kollox. Issa eh, jisibni għol Schmidt li ma jistax ikun hawnhekk imma talabni illi naqra kummenti tiegħu dwar l-emenda jaqbel mal-ħtieġa li jkun hemm qafas Ewropew u regoli komuni Jaħseb li huwa importanti li l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni jkun estis biex jirrifletti kemm jista' jkun l-informazzjoni illi segwi il-ftejjin bilaterali tal-fatka mal-Istati Uniti din edi fl-emenda 15, 18 u 33 umma u jemmen u aħna naqblu u koll illi jemżon illi nirrispettaw l-integrità tal-persuni u li nħarsu il-protezzjoni tad data u drittijiet ta' privatezza eh, marbutin miegħu u għalhekk għannum tal-grupp ta' għaldew din l-informazzjoni li jiena rrid naqsam magħkom eh, kidbet il-Supervizur Ewropew għal protezzjoni tad-data biex jitlob l-opinjoni tiegħu il-għan u ta' dan u biex naraw jekk hemmx kwistjonijiet fir-rigward ta' data eh, personali fil-proposta tal-Komissjoni nittama li ta' senna tweġiba f'qasir żmien u s-sur Schmidt hija ta' dispożizzjoni tagħkom u jistenna bil-ħerqa li jirċievi l-kompromessi tagħkom. Muċa grazzi Silvi. Grazzi ħafna Silvi ma nafx jekk is-sur kultax jixtieqx jintervjeni. Le? Iva. Iva, grazzi ħafna l loli għal klim tijaw. Iva, jena naf il ħal inizjattiva u kiteb din litra. Ikolli najt illi jena ftit imħasseb għal marriċ illi ikonna dewmin fuq dan id-dossier naħseb li huwa importanti ħafna dan l-istadju illi ikonna li nħaffu kemm jista' jkun fil-fatt. Imma ovvjament jiena u ukoll biex nara se jgħid is-supervisur imma serħu moħkom da kollu li għandu xaqsam mal protezzjoni ta' data huwa kopert sew, tinsewx illi aħna għadna kif emendajna id-direttiva inizjali illi fija ħafna uh, elementi ta' protezzjoni ta' data għalek aħna maħniġ qed niprofaw nbidlu xi ħaġa rigward tal protezzjoni tad data dini għal-fema tiegħi ma nafx il-Kommissjoni qed hawnhekk forsi jistgħu jikkommentaw huma dwar dan. Iva, e, l-assistenta Olli tani biċċa informazzjoni għaliex Olli mill-lider Eh, ikkontattjom u eh, ikkontattja l-supervisur u għedna xaħġa saġġima d-dieħla ġifiri mux se jkun hemm dewmien. Jien ovvjament naqbel illi ma nix indewmu l-affarijiet iktar mill-li hemm bżonn. Iva, grazzi ħafna maħniġ u id-dibattitu għaliex għaw il-sur Beset tal-grupp tal-ħodor illi xtaq jitkellem u barra minnek daħlet ukoll is-Sinjora Jaġo Freskja għalek jekk jishti u natu għom l-opportunita illi jitkelmu kol il-Sur Besset għannom. Iva jena għawnek, Sur President, jena etniħu post eh, il-kollega tijaj Rita Vares illi jiskuza ruħu ma'kom. Jena et nitkellem għannom ta' dan il-deputat, nirringrazzja l-rapporter għalla abbozz ta' rapport il-komment tagħna bħala grupp tal-ħodor u waqasir aħna nħossu li dan ir-rapport jimxi fid-direzzjoni tajba mod partikolari fuq il-punti pozittivi li ġejjien ġifir l-estensjoni eh, il-rakkomandata tal-ambitu eh, tal-taxxa li l-in mill-rikkezza eh, personali li negozjati mal-pajjiżi terzi ikunu eh, enerġetiċi eh, biex il-mandati jkunu iktar ċari u iktar ambizjużi. Mbagħad eh, kumment ieħor fir-rigward ta' kondizzjoni meħtieġa li l-istituzzjoni tagħna u l-Unjoni Ewropea jagħmlu uh, dak li hemm bżonn li jsir Eh, fit territorju tagħhom biex eh, l-Austria u l-Lussemburgu illi għadhom igranfati mal-sigrit bankarju jaċċettaw illi eh, dana iwarbuħ biex nkunu nistaw nivvotaw maġġoranza. Grazzi. Grazzi ħafna għal dak l-intervent is-Sinjura Lavrovieska biex tagħmel l-intervent tagħha. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nishti nitkellem għannom tal-kollega tijaj, Sur Nitras, illi sfortunatament ma setax ikun maħna l-lum, u nishtiq najdilkom xieħsepu dwar din id-direttiva. Naħseb illi nista nitkellem għannom tijaw u xek. Tajjeb, Sur President, Sur Rapporteur, Signori jiddispjaċini li ma stajċ nkun ma'kom illum imma jena eh, kelli impenji oħra u għandi laqa esterna tal-buru tal-PPE madana kollu jena xorta rritniħu din l-opportunità biex naqsam ma'kom il-kommenti tijaj fuq l-emendi illi ġew prezentati. Dina dana għattu kemm il-darba meta aħna bdejna eh, naħdmu fuq din id-direttiva li proposta tal komissjoni Ewropea tirrappreżenta pass fid direzzjoni tajba l-estensjoni tal-ambitu tal-iskambju ta' informazzjoni għal tħul ġdid u dividends u l-capital gains hija utli mill-perspettiva tal-effettività tal-ġbir tat-taxxa u illi aħna eh, nifrankaw xi sforz min-naħa tal-amministrazzjoni tat-taxxa u anke għan negozji. Madana kollu dan la bozz għandu eh, hemm bżonn li jittejjeb u jiena kuntent illi hemm qatt ta' kollegi li jaqblu miegħi. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li ma kontx l-uniku wieħed illi semmejt il-problema li hemm ta' nuqqas ta' preċiżjoni minn kellha nuqqas ta' definizzjoni legali ta' ċerti kategoriji ta' tħulu u kapital illi se jkunu soġġetti għal dan l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni. Din il-kwistjoni is-semmit pereżempju minn Oli Schmidt illi qal illi nuqqas ta' preċiżjoni ta' dawn id-definizzjonijiet eh, ifisser illi l-ambitu ta' dawn l-emendi l-ġodda għandu mnejn eh, jidħol fl-ambitu tal-intaxxar ta' tħul eh, fil-forma ta' interessi imħalsin. L-introduzzjoni tal-artiklu 3a ta' ċertu klawzola ta' interpretazzjoni hemm bżonna għaliex inkella se jkollna problemi bl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Naqbel ukoll ma' kollegi oħrajn li kellhom oġġezzjoni fir-rigward l aċċessibilità ta' informazzjoni dwar it-taxxa ċerti stati membri m'għandhomx l-informazzjoni sħiħa fuq il-kategoriji kollha ta' tul u kapital kif hemm definit fl-artiklu 8 paragrafu 1 u eh, aħna dan irridu naraħu ukoll minn perspettiva legali ġifieri il-konformità ta' ċerti proċeduri ma' dispożizzjonijiet kostituzzjonali kif eh, għal kienet għaltinna s-Sinjura Astrid Luling meta kena l-ewwel skambju ta' opinjonijiet jiena kont appoġġajt l-rapporter biex aħna natu mandat l-Komissjoni Ewropea sabiex tinnegozja ma' pajjiżi terzi imma issa eh, qed nara illi din is-soluzzjoni ma kisbitx l-appoġġ tal-istati membri kollha. U Ivo Strejček fl-emendi li ressaqu Eh, indika direzzjoni oħra li aħna nistaw eh, naqbdu għasa biex forsi nastu għal kompromess kien hemm xi membri li suġġerew illi aħna nipposponu il-data tal-implementazzjoni. Jiena koll kelli xi dubji dwar Deċembru tal-2014 u minkejja għal fatt li jiena ma ebda emenda f'dan ir-rigward xorta naħseb illi għanna niprofaw niddiskutu dan il-punt meta niltaqaw bħala eh, fil-laqa ta' Shadow Rapporteurs biex ma, ma nġrux wis. Irrit ngħid ukoll l-elementi kollha illi tress u mhumiex daqshekk eh, differenti ħafna minna għandna eh, miri komuni u nittama illi rnexxinna nelħqu kompromessi eh, mingħajr eh, diffikultà. Iva, grazzi ħafna. Jiena għal dawk il-kollegi ma kienu xaw mill-bidu, jiena għat illi jiena ma ħsibx li kien hemm bżonn ta' laqa ta' shadow rapporteurs, immissa minn dak laqa l-Sur Nitras naħseb illi aħjar li niltaqgħu il-ġimgħa diħna fi Strasbourg biex ikonna ideja ċara tal-emendi kollha x'inhuma nippruvaw eh, ninkluduhom kemm jista' jkunu kif għal sur Tavares, eh, jiena naqbel 100% ma' dak li qal, ejjew ħanaraw issa x'kompromessi se jkollna sabiex kulħadd ikun kontent fil-limitu ta' dak li huwa possibbli. Grazzi ħafna lil kulħadd tal darboħra Iva, grazzi ħafna. Mela dan iġibna u kol fit-tmim ta' dan id-dibattitu nfakkarkom illi il-vot fil-komitat se jisir fl-4 ta' novembru u naħseb illi wasalna fl-axħar sur langana kjoġbok. Iva, punt dwar il-proċedura. Jekk aħna se jkonna laqata dan il-komitat nar ta' tnejn u nar ta' ħamis li naħseb li ħaġa tajba, imma irridu nkunu żguri wkoll illi il-laqa ta' Strasbourg li konna t tnejn fil-axija ma sirx għaliex inkella t tnejn ta' wara ikonna tmin voti fikon u itre sala 10 nofs ta' bil-lejl u eh, itre eh, wara id-disa ta' bil-lejl. Jiena ġejt hawnhekk biex nara kif dar rapport ġi adottat m'għandix rapport illum imma hemm noqqas ta' disċiplina. għanna dan il-vojt, il unbat ikonna dossiers importanti eh, t-nejn fil-axija u ħatma qed jagħmel xejn dwar il problema u ma naħsibx li wasew sew jekk joġbok wassal dal-messaġġ lil eh, President jew ma nivvotawx nar ta' tnejn fil-axija fi Strasburg jew inkella ma sirx iktar din il-laqa. Iva, grazzi ħafna għal dak il-komment sur Langen. inwassal din il-risposta lill-President. Is-Sur Langen, jiena inni membru ta' dan il-Komitat għal 19 sena kemm il-darba ipprovajna biex naħdmu biktar disċiplina, il-fatt illi aħna għanna leġislazzjoni importanti ta' finanzjarja narta 2 fil-axija fi Strasburg, meta nissu kun għadhom aswaslu fi Strasburg dan għadan mux sew. Iva, grazzi tal-li ċarajtina dan il-punt ukoll, grazzi tal-li sam jak maħna. U eh, issa jena kifatlek naddi din il-risposta l-President ta' dan il-Komitat. Kif għattilkom nivvotaw fl-4 ta' novembru fuq il-rapport ta' Sur Kutas, u il-qatana li mess issir fil-21 ta' Ottubru, jiġifieri nhar it-tnejn li ġej fi Strasbourg. Nittama li narakom il-koll hemmhekk. l-isbaħ xewqat u din is-seduta samaluqa.